mill-kwalità u l-ammont ta' nisli għaw memx għafen titkellem għal twis zmin twil. Alors, notre ami, monsieur... Jider li memx interpretazzjoni għal ġermanis. Sur Kluta mandux interpretazzjoni bil-Ġermanis. Ta' għalis funksjoniet. Jider li kollox qed jaħdem tajjeb. Mela, Sir Karinċ. Grazzi ħafna sur President. Nibda billi niskuża ruħi għaliex seba minuti ilu suppost qiegħda jett binjiħor rigward l-ekofin biex jinaqdu bl-euro, jiġifieri jiena rint nitkellem mal-Ministru tal-Finanzi. Għan iskuża ruħi għaliex musan nkun hawnhekk sal-aħħar jiġifieri. Sur Gozesh, ħanitkellem eh, darba waħda biss u mhux darbtejn. Mela. Nixtieq nenfasizza aspett importanti li l-koll kemm aħna naqblu fuq. Jekk hemm xi ħaġa li għandna bżonn fl-Ewropa, hija l-investiment biex neħolqu aktar xogħol kulħadd jaqbel ma' ħadin. Jekk għandna bżonn allura dawn l-investimenti għax-xogħol tajjeb li jkollna sitwazzjoni li hija balanċjata l-istess għal kulħadd. Jekk iċ-ċirkustanzi ma jkunux l-istess għal investituri differenti dan ħajnaqqas l-investiment. Bekk hija xi ħaġa loġika illi il, li tevita it-taxxa u l-ħlasijiet kollha ħajnaqqas mill-investiment mill-żvilupp eh, ekonomiku tal-Ewropa. Dan nistgħu nbidluh bil-leġiżlazzjoni li għandna disponibbli għalina u l-IMF jagħti 5% tal-GDP dinji. Dinija xi ħaġa illegali dan huwa l-mont kbir ħafna u xi stimi oħra jgħidu forsi li huma ftit inqas minnek. Ġifir din verament hija problema kbira. Din id-direttiva blemendi li ħajsir fuq din id-direttiva nasab aħna meċin fid-direzzjoni tajba. U blemendi li għanna fl-opinjoni tiegħi għandhom xi elaborazzjonijiet speċifiċi u li mhumiex kontradittorji għal dawk li ġew offruti. Nixtieq nsemmi tliet punti dak li huwa l-ewwel punt li huwa wieħed mill-iktar importanti fil-bidliet ta' din id-direttiva għandhom x'jaqsmu mal eh, mal sit beneficjarju. Jekk għandna l-awtoritajiet li qed jiġbru it-taxxi li kieku għandhom aktar arfin fuq min għandu l-kumpaniji ta' fiduċja, nasib ikun ħafna iktar faċli kulħadd ikollu l-istess setta regoli. Għajem mill-li sempliciment, anka jekk tħallas it-taxxa li għandek tħallas inti, u anke jkun mish fondi eh, forsi illegali li qegħdin jitlu fl-ekonomija. Bekk din dawn il-beneficjarji. Jekk nirranġaw ir-regoli, il-liġi, aħna msekuna dawn it-tip ta' problemi. Dak li importanti hija fir-reġistri ta' ta' trusts Naħseb dawn għandna u qudiem il-mejda. Bħalissa il-banek meta tiftaħ kont u meta għandek kumpaniji fejn għandhom listi ta' dawk il-pajjiż dawk il-persuni li huma politikament importanti u ħarsu l rispon tagħhom. L-aħħar ħaġa hija li, li eh, ikollna bżonn din l-informazzjoni wkoll għall kumpaniji. Dik li importanti hija li jkollna direttiva U dawn ir-reġistri għandhom ikunu marbuta flimkien fl-Ewropa biex bekk reġistru qed ikun jistgħu jħarsu lejn reġistri oħra fissati stati membri differenti. Per eżempju, fil-Latvja mbagħad għandek reġistru fil-Polonja u min qed iftex mill-Latvja jista' jara anke jħarsu lejn dak tal-Polonja eh, biex jaraw il-kumpanji li għandhom per eżempju anke fil-Ġermanja. Bekk tajjeb li ninkludu din l-informazzjoni u li jkollna dawn il-reġistri kif suppost din hija l-emenda numru 19 mill-emendi kollha li daħalt. Nasa din hija xi ħaġa kruċjali verament. Mista salvi l-problemi kollha, imma naħseb tkun instrument tajjeb ħafna biex naħu li ma tħallas it-taxxa u kunu nistgħu gwadanjaw aktar flus. Imbagħad l-evalwazzjoni tar-riskju. Tajjeb li fuq livell Ewropew u riskju tal-ħasil tal-flus u li ma tħallas taxxa importanti li dan kollu jidħol fl-emenda numru 11 Dawn ir-riski fuq livell Ewropew għandhom xaqsmu ma' kull settur skont id-diffikultajiet tiegħu. Jiġifieri l-istati membri jistgħu ħarsu ir-riskju minn naħa waħda, imma fuq livell Ewropew għandna opinjoni, għandna idea differenti biex ngħidu hekk. U din ġejja wkoll minn naħa eh, Ewropew, mhux biss fuq livell tal-Istati Membri. Punt ieħor Femenda numru 24, teknoloġiji l-ġodda. X'inhu l-kuntat eh, which in which għal għawnek? qed ngħidu hawnhekk? Per eżempju, meta għandek il-firem eh, elettroniċi dawn kważi kważi huma l-istess bħal meta tiltaqa' ma' xaħat wiċin biex tkun taf ma' min qed tagħmel in-negozju. Bek iktar ma niżviluppaw fit-teknoloġiji eh, ma nix immorru kontrihom imma eh, għandu jkun hemm irdu naċċettawhom. Bħala eh, nota ħarija f'dawn l-emendi u f'din id-direttiva l-tqajt ma' ħafna rappresentanti tal-industri, eh, il lobbyists li tkellimna magħhom. Kien hemm konverzazzjoni interessanti ma' wieħed mir-rappreżentanti jekk niftakar tajjeb. Huwa kien ġej mill-Assoċjazzjoni tal-Gaming tal-Tlilaq tal-Zwimel. Jien ma tantx nifhem fuq it-tlilaq tal-Zwimel, eh, mu fuq it tradizzjoni fl-Irlanda. Però dan il-pajjiż fl-Irlanda kun hemm ħafna parteċipazzjoni. Jekk niftakar, tajjeb kien hemm 900 punt li huma li n-nies eh, jilabu għal flus għal dawn il- dan it-tiġrijiet ta' żwiemel. M'hemm xejn elettroniċi, sempliċement titfal flus, tirbaħ jew titlef. U terġa' titfal flus. Din dan il-negozju ovvjament ma huwa interess interessanti Għalġin ta' tieħu design fil-mija lura ta' fuq kull eh, lira stejnina li tpoġġi. Hija xi ħaġa loġika fl-idea ehm, speċjalment meta għandna limitazzjoni limitu ta', ta, ta flus kontanti. Mbagħad bejt naħseb ftit iktar, immaġina ftit li kieku inti ehm, taħsel il-flus u inti tħallas biex 10 fil-mija ta' taxxa ta' dawn il-flus u inti diġi legalizzata. U 10 fil-mija hija taxxa ħafna inqas milli ħafna nies ħalsu mod legali f'kull tip ta' settur. Bekk għal dawn il dan il-rata ta', interessi. Żgur li eh, eh, l-Unjoni Ewropea tista' tidħol fuq dib ta' industrija U forsi pereżempju reġistrazzjoni mal-bib biex ma nwaqfux dan din it-tip ta' dan tip ta' negozju, imma xorta waħda tkun taf min qed jieħu il-flus meta jirbaħ. Kunu ċerti fuq dan. ġifiri tajpa ħarsan il-proposta tal-Kommissjoni fuq il-naqsu l-ammont ta' tranzazzjoni ta' flus kontanti irdu noqodu attenti u speċjalment fl-industrija tal-gaming min qed jagħmel ħasit tal-flus forsi mhumiex interessati, però forsi iva. U meta hemm 10% biss tat-taxxa, Eh, biex t-legalizza l-flus tiegħek. Ma naħsibx però li dinja rata tat-taxxa daqshekk għolja din l-10%. Ejja ma waqfux industrija fl-Ewropa. Għaliex aħna qed nippruvaw naqsu l-fondi illegali il-ħasil tal-flus. Ma rridux nwaqfu il negozja ma aħna rridu naħsbu eh, kif nilabu l-karti tagħna fuq l-industri biex innaqsu r-riski imma mhux inwaqfu il-negozju u nispiċaw fi spejjes wis oljien. Dawn kienu l-kommenti tiegħi. Jina ħanħares lejn dan id-dibattitu u kol fuq video għandi l-assistent tiegħi li qed noti u ħerqan ukoll biex nara l-emendi li se jsiru anke miex għadu rapporters ta' gruppi l-oħra. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna sur rapporter. Naħseb il-fatt li hemm Latvja li ħadd ingħaqad fi zona euro, inta ħajkollok tħallina, issa ngħaddi l-kelma però lir-rapporter eh, l-oħra, Sinjura Sargentini. Wara l-prezentazzjoni ta' din il-direttiva nixtieq nitkellem ftit fuq la bots rapport ta' bots fuq naħa teknika. Ir-regolament Aħna na l-istess għan. Edin nipruvaw kolna trasparenza tal-fondi f'kull tipi kem domestiċi u anka transkonfinali biex ikolna l-autoritajiet li kun jistaw ħarsu l-trasferimenti ta' fondi kejn anka minn kriminali u terroristi. Fil-regolament aħna qegħdin natu l-informazzjoni bażika ta' min qed iħallas Eh, dawn il-fondi ta' trasferimenti. U anke nkunu nistgħu naraw minnu mal-kriminali u nsiru nafu minnu mat-terroristi wkoll. Il-bażi ta' dan ir-regolament hija li istess bħad direttiva u anka skont il-tibdiliet li saru fl-standards internazzjonali għalhekk il-Kummissjoni jipproponi li nkunu nistgħu nitraċċaw dawn il-pagamenti kif ukoll il-qafas Ewropew jimxi mal-standards internazzjonali li ħarġu minn fetef eh, fifrar is-sena l-oħra. Naħseb ukoll il-ġaġunament tal-Kummissjoni timxi mal-tibdiliet fil-standards internazzjonali, speċjalment il-talbiet il-rekwiziti tal-informazzjoni ta' min qed iħallas u min se jitħallas. Dan kollu irrid irridu nżommu l-informazzjoni tiegħu. Dan huwa l-aħjar mod ta' kif nimxu l qoddim biex l-awtorità responsabbli tieħu l-informazzjoni li għandha bżonn. Umbagħad hemm il-proposta rigward l-approċ bbażat eh, fuq ir-riskju. Għal darba nixtieq nappoġġja din id-direzzjoni imma tajjeb li nħarsu l punti li għandu xtaqsam magħha. Jina qed nipproponi li nagħmlu dan kollu billi naqdu regolament mal-annes ta' direttiva bil-fattur importanti li jiġu identifikati. Naħseb dan kollu huwa indikatur eh, tajjeb għal min qed jipprovdi dawn is-servizzi u jkollhom il-miżuri. Importanti li ma jkollniex informazzjoni nieqsa, speċjalment fejn ikollna suspetti fejn anka il-banek ikunu jistaw ħarsu lejn trasferimenti suspettużi u jihdu l-azzjoni eh, kif eh, tkun meħtieġa. Tajab li nħarsu kol lejn it-transferimenti li siru fl-Unjoni Ewropea fejn għanna uniku. Aħna diġan qed nitolbu inqas informazzjoni dettaljata. Għalhekk aħna forsi nistgħu eh, issa jsir xi titjib u nitlabba din fir-rapport tiegħi U din xaġa bażika li għandna ninkluduwa. Punt ieħor il-kjarifika fuq min qed ehm, jipprovdi dawn is-servizz. Dan kollu huwa importanti mir-rekomendazzjoni ta' FETEF u differenza bejn min qed jipprovdi servizz u l-intermedjarji eh, jeżisti u aħna nirrikonoxxu din ir-relazzjoni. Iż-żewġ entitajiet m'għandhomx l-istess konnessjoni mal-mieqa taħlas jew min ħajtħallas, għalhekk fir-rapport tiegħi ngħid li l-intermedjarji rridu jiċċekkjaw jekk hemm xi informazzjoni nieqsa eh, u jkun hemm strateġiji eh, ta' follow-up ukoll. L-irwol u l-obbligu però m'għandux ikun eżatt l-istess bħal min qed jipprovdi servizz mill-bidu. Naħseb li l-Kommissjoni għamlet xogħol tajjeb ħafna biex nħarsu l-sanzjonijiet. Iżda għandi xi tħassib fuq il-monitoraġġ u eh, kif ħajaħdmu dawn is-sanzjonijiet speċjalment fuq min qed jipprovdi s-servizz ta' pagamenti il barra mill-Unjoni Ewropea. Naħseb nistgħu nsaħħu iż-żewġ testijiet jekk nimxu flimkien f'dan il-punt u fi snin il-ġejjin nispera li l-Komissjoni se titkellem ukoll magħna fuq l-implementazzjoni u r-realtajiet li għandna. Jekk ukoll kooperazzjoni iktar b'saħħitha mal-awtoritajiet kompetenti ġewwa l-Unjoni biex ikun jistgħu għamlu investigazzjoni u anke sanzjonijiet jekk ikun hemm xi ksur tal-liġi. Għatfadlidna fadlidna lok għal eh, manuvrar fit-taxxi tas-servizzi per eżempju, rajna illi il-kumpanija EBA eh, kella sanzjonijiet u kull tip ta' notifika u sanzjonijiet ta' kontra il-ħassil tal-flus eh, naħseb ikun xaġa adekwata biex nimxu fid-direzzjoni tajba. Pala jideri li memx iktar interpretazzjoni għal franċis Tkompli l-kellima jider illi eh, nistaw nifmu illi ħajkunem danni ikbar jekk il-sistema finanzjarja mijiex protetta kif suppost minn eh, abbuż terroristiku jew kriminali u rridu anke irranġaw il-qafas Ewropew. Speċjalment fi żmien ta' kriżi rridu nkunu ċerti illi l-attività kriminali ma iżżidx iktar il-problemi jew iżid it-teddid fuq jew teddit fuq is-solidarjetà Ewropea għall irkupru Nasab għalissa nistani għafawne, grazzi. Grazzi, ħafna. Sanaddu għax-Shadow Rapporters. Is-Sur Peta Zimon l-ewwel. Grazzi President, grazzi l-Rapporters. Din huwa mod tajjeb ħafna ta' kif eh, tkellimtu, mod miftuħ ħafna. Memx għalfejn naħseb nitkellmu fid-dettall fuq is-sustanza. l-HSBC kellhom iħarsu żewġ biljuni eh, ta' dollari lill istati Uniti bħabba l-allegazzjonijiet Eh, li finanzjaw it-terrorizmu. L-Europol din jitkelmu fuq kif il-ħasil tal-flus et eh, joħloq problemi fl-ekonomiji u anka l-uċi ta' tarriħ u man voluti manka problemi anka bil-Bank tal-Vatikan u jidher li dan huwa suġġett eh, importanti u hija xi urġenti li nagħmlu xi ħaġa dwarha. li aħna nħarsu lejn l-evażjoni tat-taxxa u naqsu il-ħasil tal-flus. Idun nkunu ċerti illi ħadd ma jkun jista' jinħeba wara il-kumpaniji. Għalhekk il-proposta tal-Kummissjoni titlob informazzjoni dettaljata biex tiġi pubblikata mill-kumpaniji u trusts. Ir-rapporter jimxi pass timxi pass il-ktar il-qoddim ġiet iktar informazzjoni fuq ir-reġistri tal-kumpaniji Jina jiena għandi nitlob xi ħaġa oħra kieku. L-aġġornament għalfejn għandu jisir mill-Istati membri. Għaliex ma nieħdux azzjoni fuq livell Ewropew? Per eżempju, l-ambitu u r li hemm bżonn fuq id-direttivi eżistenti jista' jerġa' jinħadem. Dan il-mod ikollna l-istess livell ta' informazzjoni fl-Unjoni Ewropea. Umbat fuq il-lob tal-azzard, per eżempju, kif semmejna aktar kmini. Sinjura Kleva tkellmet fuq settur wieħed fejn hemm bżonn ta' azzjoni, però hemm manka settur ieħor illi mhux kopert fil-proposta tal-Kummissjoni. X'taħseb il-Kummissjoni fuq dan l-approċċ ibbażat fuq ir-riskju? Taħdan l-approċċ Kummissjoni jaħsbu taħseb illi l-Istati membri jistgħu jissemplifikaw il-miżuri ta' prekawzjoni. Jiena naħseb illi fejn hemm l-abbuż Per eżempju, jekk inħarsu lejn l-istampa Ġermaniża, eh, lotterija fil-Ġermanja. Mek m'hemmx riskju ta' abbuż. U hemm pis amministrattiv fuq l-iskema tal-lotteriji u din mhix ġustifikata. Ir-reb ta' aktar minn 1000 euro. jiġu mħalsa direttament fil-kontijiet tal-bank qatt ma jitħallsu eh, fi flus kontanti. Bekk l-unika riskju huwa dawk it-tranzazzjonijiet ta' inqas minn 999 euro. il-ħasil tal-flus li jisir minn meta tixtri il biljett ta' biljett ta' biljett li jkun rebbieħ forsi huwa xi ħaġa li qed naraw naraw il-bot jekk xi ħadd jirbaħ pereżempju miljun euro b'mod legali u jistgħu jitfaw dawn il-flus għaliex għandhom jagħtu dawn il-flus li xi ħadd li għandu eh, il-flus b'mod illegali. Ikunu qed jinżaw dan il-mod biex jitru fis-sistema finanzjarja naħseb li hija impossibbli xaġa assurda. Ir-riskju hawnhekk naħseb li huwa zero. Mbagħad fl-implementazzjoni ħafna kollegi tkellmu aktar kmieni fejn is-suċċess tad-direttiva anke fl-implementazzjoni din hija xi ħaġa importanti ħafna. Hawnhekk f'dan il-abbozz il-Kummissjoni tixtieq tirrevedi wara erba' snin Din tista' tkun idea tajba li nistgħu nagħmlu biex ikollna rispons tajjeb mill-Istati membri kemm jista' jkun malajr. Il-Kummissjoni se toħroġ b'rapport fi żmien erba' snin, imma issa naħseb diġà aħjar li nibdew naħsbu fuq xi dettalji li għandhom joħorġu fir-rapport. Dan il-mod l-Istati membri kolom il-parametri ta' kif joperaw. Grazzi. Liste des intervenants qui sont au nombre de 15 pour l'instant. Grazie Peter, għandi 15 persuna li jixtiequ jitkellmu. Kull wieħed minnkom se jingħata żewġ minuti biss. Għanna l-Ministru tal-Finanza li se jiġi għaw s-surdita sikir bok inti tista' titkellem l-ewwel. Grazzi, se nagħmel ħilti. Forsi nitkellem iżjed maġġel mill-li kelli biħsi binamel. Sursima Simon Sursima Sur il-lotterija. Mix sistema nadifa. Xej. Il-fat jibqa. Illi tista' tirbaħ. Għax inti anonimu meta rbaħt ma tax min tilef. U l-istess għal-kazinos. U għalek din is-sistema tiġi eh, u dawn l-iskemi tiġi sfruttati biex jaslu l-flus. Flus li kunu eh, illegali, ovvjament. Jew maħmuġin. Mela, jina se nitkellem dwar l-emendi tiegħi. L-ewwel net trid tarmonizza definizzjonijiet l-artikolu 2, paragrafu 7, għandek bżon ikollok definizjoni ċara. Debitu dirett, per eżempju, u transazzjoni differenti, tipi differenti, minn fej ġew dawn definizjonijiet l-artikolu 5 u anki parzialment l-artikolu 4. Naqbel li sepa jippermetti l-identifikazzjoni tal-transazzjonijiet ġewwa l-Unjoni Iżan dubju dwar eh, l-informazzjoni simplifikata. Mill-lider fil-kas tal- tal-fornitur tal-servizzi ta' pagament ta' ħlasijiet jekk il-ħlas u il-beneficjarju jekk dawna jinsabu kollha fit-territorju tal-Unjoni tal tal għandek bżon biss ftit informazzjoni ta' eh, eh, ftit informazzjoni limitata fil-gwad tal- eh, identifikazzjoni Jek naddu taw dan, jisir iżjed diffiċli biex il-panek jimmonitorjaw il-transazzjonijiet fil gwad tal-ħasil tal-flus. Ikun diffiċli illi tiskopri n-nis li jett jifinanzjaw terrorizmu. Anki il-limitu massimu ta' 1000 euro da, fih problemi dan. Għal-banek ikun iżjed sempliċi jekk it-transazzjonijiet kollha jkunu suġġetti għal regoli u mhux biss li jkunu iżjed minn 1000 euro. Issa fil-rigward tal-intermedjarji tal-ħlasijiet u l-bżonn ta' verifika tal autenticità ta' kumpanija li qed tagħti informazzjoni hawnhekk għandek pis amministrattiv. Skużani, uh, President, li qed il-mekanizmu eh, tal-whistleblower um, xaktax għanna nħarsu leħ, so għandu jkun hemm inċentiva biex wieħed jirrapporta. Mhux għax il-banek mhumiex qed jirrapportaw il-ħasita fil tisa' jkunu kompliċi daw fil-dan kollu. Grazzi. Skużani tal-jiena um, ħatlek il-mikrofonu, Jajt il-President, Sir Enfant Feraldo, għal żewġ minuti, grazzi ħafna, nista nitkellem fil-qosor. Għax nasab se jkunu sennitu nitlu iżiet fid-dettalli iżiet tard fl-emendi. Għandi rimarka waħda nijan ġenerali, naħseb illi għanna inħarsu iżiet fil-fond lejn il-ġustifika wara da kollu Għanna regoli ġodda u l-standards ġodda mill-FATF iżda naħseb li għanna nistudjaw aħjar ila lix waslu għal dawn it-tibdiliet. Aħna automatikament dejjem nassumu li miżuri bħal dawn jaslu għal sigurezza eh, iżjed olja. U ma meħtieġa forsi huma meħtieġa. Eh, iżda jiena nixtieq nara iżjed evidenza għal dan. Emmin kien hemm iżjed xendiġi dwar dawn affarijiet għal numru ta' snin, iżda kull ma tallimna f'dawn l-aħħar ehm, ġemat eh, firgwa tal kemm qed jiġu monitorjati ċittadini naħseb li kulħadd għandu jkun iżjed kritiku, u iżjed xettiku. Jiena minix qed ngħid li jiena se niġħad jew nirrofta kull emenda iżda nixtieq nara iżjed evidenza li dawna huma meħtieġa. Xwara kollox trid tħallas għal dawn emendi Hemm eh, spiża għal banek se jkollhom eh, pis burokratiku unek hawnhekk huma jridu u dawn regoli u anki hemm eh, il-konsekwenzi fuq drittijiet fondamentali tal-ċittadini. Għanna niżguraw li dawn il-miżuri huma meħtieġa u proporzjonali għax hekk hija meħtieġa taħt il-liġi. Jiena personalment inħoss illi jekk nobligaw il-negozji il, il, il, il, il, il, il, il, il, li jiġbru id-dejta l-informazzjoni fissar il-polizija għal-polizija eh, ninsabu fil-situazzjoni eh, antipatika ħafna qed jagħmlu xogħol għall-pulizija u ma jridu jiġbru informazzjoni biss għall-kummerċi tagħhom għara kollox. Għanna elementi fil-rapport li xikunu ikunu hemm eh, f'rapport legali, per eżempju, il-periodu ta' retenzjoni, tal-data personali, għazzamma żamma ta' din id-dejta dan għandu jaqa' taħt il-liġijiet li jitratta dak is-suġġett mhuwiex għallikon li jiddeċiedi eh, xinu għa suspettuż, x'inhu għa riskju jekk hemm elementi ta' xi dejta li ma tlestawx, eh, mhux ikon għandu jiddeċiedi jekk hemm riskju hawnhekk jew hemm suspett nishtiq nistudja għazjet dan għazjet birre, għaz dan iħu kos fonti għalix li tjef għandu għanna nsegwuħ minnajr ma nfittxu għazjet birre ah, unħarsu jizet fil-font. Grazzi. Is-sur Torvel si kħoġbok. Grazzi. Xtaqt nirringrazzja il-relatur għall-opinjoni abbozzata u tal-li res punti importanti ħafna fejn ir-rapport tal-Kummissjoni tista' tkun imtejba. Dan il- Aħna diġa aħna smajna dwar diversi tradizzjonijiet, diġa smajna dwar it-telliqa tal-żwiemel fil irlanda u anki dwar il-supermarkets fil-Finlandja. Għalhekk għandna noqogħdu attenti biex ma ndaħlux fisseħ regolamenti li kollu effetti li kollom l-effett biex l-affarijiet isiru jżid komplikati għandna li l-unità tal-laqda tal-suq singlu anki fil-qasam digitali. Il-proposti biex itejbu l-kooperazzjoni u l-rabta bejn il-reġistri nazzjonali huma ehm, ħaġa tajba iżda għandna noqogħdu attenti li ma jkollniex l-irdupjar fil-kompetenzi għandna noqogħdu attenti li nipproteġu d-dritt tal-privatezza u għawnek għanna il-protezzjoni ta' data li għanna eh, naħdmu taħt komitati oħra. Eh, il-pass li jmiss u għal-għazla tal-korretta eh, fil-għat tal-komissjoni nistaw ikonna dibattitu in ġenerali jena naħseb illi L-analiżi ta' riskju għandu jisir fuq l-istess livell u mbagħad ir-responsabilità tmur lura lill-istati membri. U jekk huma ma sabu xejn jew ma identifikaw xejn li jaslu għal riskju għandhom ikollhom il-possibilità li jirinforzaw il-proċeduri tagħhom. Dawka kienu żewġ minuti tiegħi. Grazzi mandiċ zervari sawnek mill-ħodor mil le. Eh, forsi nistaw nużaw dan il-ħin biex natu l-kelma li Sur Jurga Sakarini il-rapporter il fil-ġudis Sargantini fil-rapporter fil-Libe. Jena sen, jow inkella jena nitkellem u inti tara l-ordni inti stess għax dan mhux il-xogħol tiegħi wara kollox. Mela, eh, nitkellem issa? Inti titkellem tajt il-President u nieħu l-relatur tal-libe fl-aħħar għax i kollha iżjed kummenti dwar dak li intqal. Mela, inti tkellem issa bħala shadow. Jina ma xtaqx nidħol fit-territorju tal-libe Aħna bħala ħodor nirrispettaw it-territorju ta' ħaddieħor. Nixtieq ngħid l-ewwel net illi il-kwistjoni kollha tal-ħasil tal-flus huwa tal-ikbar importanza hija kwistjoni ekonomika qed tikber u mhix kwistjoni fejn iddiskutu dwar il-livelli tal-problemi u l-ispejjeż tal-implementazzjoni tal iżda hija kwistjoni fejn tara li l-kundizzjonijiet indaqs qed tinkiser u tinkiser saw. Dan jfisser li jekk ikollok parti missu uffiċjali u li qed taħtem skont ir-regoli u mbagħad ikollok parti oħra tal-suq li ma jsegwix ir-regoli. Hawnhekk maħniex qed nitkellmu dwar il-kompetizzjoni ġusta, hawnhekk m'inhiex qed nidħol fi kwistjonijiet kriminali, penali għax dika taħt il-libe. Eh, Iżda hawnhekk għandek affarijiet li huma relatati direttament eh, taxxa pereżempju jew l-evażjoni tal-regoli tas-suq finanzjarju. Aħna rridu nħarsu li dan il-kwistjonijiet bħala l-Kumitat tal-Ekon u id-daqs skont eh, Professor Slider Flint huma inkredibbli, huwa inkredibbli l-issu eh, illegali u l-ħasil tal-flus li ikollhom hawnhekk tikkostitwixxi dak kollha bekk għanna neħdu din il-kwissjoni bl-ikbar serjeta mill-perspettiva tal-ikon u anki eh, frigwar tal-relatur nixtieq insemmi xi punti ewlenin. No net, il-kwissjoni ewlenija hawnhekk u hawnhekk sew fi għandna eh, punti komuni illi mux biss li għanna nżidu regoli, iżda ir-regoli um, attwali għandhom jitlu fis-seħ u għanna problema enormi għonek. Din il-kwistjoni fejn il-Parlament Ewropew għandu jkun ċar mhuwiex biżejjed li tikteb il-liġijiet fuq il-livell Ewropew mbagħad wara x'ippurtana jekk l-istati membri idaħluhom fis-seħħ. E, Diġa hemm e, e, dubju dwar metodoloġija rajna fil-ċipru dak li ġara jekk inti tikkontrolla biss fejn ir-regoli eh, fejn jinsabu fil-liġi, eh, dak li jgħod huwa ir-realtà fil-ħajja ta' kuljum, fil-kummerċi, fil-banek, jekk huma dawna kollha skont il-liġi u hemm hawnhekk għandna nużaw il-qawwiet kollha setat kollha tagħna u naħseb li dan ir-rapport jista' jiġi rinforzat u nużaw l-awtoritajiet tal-sorveljanza biex dawn l-aġenziji biex nizguraw li għanna regoli għawin b'saħħithom. Fil-realtà jiena xadaw u għet nitkellem għal żewġ Zoċ, oh, u inti, il prezident għajt mela inti kont setiħu erba minuti u il-kellim jgħajt dan għu ġustu xek. Fil-rapport jiena ma ma fimċ sow il-għalix il-relaturi ti suġerixi li limita il-kalkoli tal-sanzjonijiet għal sussidjarju bis jek tamelek. Isek qed tistieden il-restrizzjoni tal-ispejjeż massimi possibbli billi toħloq sussidji artificiali biex eh, tillimita firgwa ta' sanzjonijiet eh, possibbli. Jina ma jamiex is-sens għalija. Jiena wkoll naħseb illi hemm mistoqsija dwar l-implementazzjoni il għaliex din proposta għandha tkun tieħu daqshekk żmien. U fl-aħħar għandna nistudjaw bir-reqqa kwistjoni tal-lob tal-azzard, il-gambling u niddistingwu mhux jekk dana jkunu fuq l-internet jew le, jew jekk hemm ir-riskju tal-ħasil tal-flus, dak għandu jkun il-lan u l-kejl illi nużaw u għanna nistudjaw dan il-punt. Grazzi. Grazzi. Mela l-erba minuti oħra. Għanna eh, s-sġer eh, kollega tana streċek darbtejn. Grazzi, Signora Ċe. Jiena smajt id-dibattitu, et nisma id-dibattitu. U jt naħseb dwar il-pozizjoni dwar il- il-relaturi shadows kolla il- eh, fil-fat il-pozizjoni ma timbidiġ. U fil-fat nistan assar il-diskors tijaj għas Sophie Infeld. Diġa għalet eh, dak li jiena kelli najt flower remark, flower eh, remarka tijaj, u anki sur Digelt għal dak li jiena xtaqt najt oriġinarjament. Però nixtieq nisħa eh, ċerti punti l-ewwel net. Ma nix nkun ossessjonati bil-idea li kulħadd fissu eh, finanzjarju qed jipprova eh, iqarraq jew jaħsel il-flus. Fis-sitwazzjoni ekonomika attwali aħna irridu infaslu leġislazzjoni illi tieħu konsiderazzjoni xi ħaġa li jiena kieku nirreferi għaliha bħala bħala l-fluss eh, korrett tal-kummerċ. u mhux li noħolqu leġislazzjoni li tista' tagħmel ħsara li ma tkunx meħtieġa. Aħjar inżommu għajnejna fuq il-fatt jekk il-leġislazzjoni attwali li għanna għanda tinsam u tintuża bir-reqqa aħjar mill-li noħol u infaslu leġislazzjoni ġdida. Dak l-ewwel punti. Tini punti l-ewwel eżatt bħalma għalli sur karriċ il-diskors il-diskors tal-ftuħ tiegħu. 5% tal-GDB globali għabbażi tal-kalkoli tal-IMF huwa ċifra enormi tal-biża tal-waħx. Dan huwa minnu jew biss ċifra. Għanna niksbu iżjed informazzjoni. Dawn huma bżonn jużi għal proċess attwali. Issa fil-gwad ta' reġistri nazzjonali informazzjoni fil-gwad tal-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus L-informazzjoni hija kruċjali. Għalhekk il-pożizzjoni tar reġistri nazzjonali il-ftuħ għal kulħadd tar reġistri dan huwa mandatorju biex tinforma dwar l-attivitajiet transkonfinali li dawna jiġu diskussi iżjed jiena ħadd pjaċir li anki sur karriċ ammetta illi illi jekk norbtu il-reġistri dana mux se solvi l-problemi kolla illi għanna. Teknoloġiji ġodda, l-aħħar punt tiegħi, teknoloġiji ġodda. Aħna ninsabu fil-21 seklu għanna nammettu illi teknoloġiji ġodda se, se jibqaw jispuntaw. U iżjed nistaw nilleġislaw iżjed ikonna leġislazzjoni iżjed ikonna inkunu armonizzata iżjed teknoloġiji se, se jiprovaw um, jaħarbu mill-leġislazzjoni. Mil e, Ftit mill-kommenti tiegħi iżda fil-biċċa gwira aħna naqblu grazzi u teoretikament tal-erba' minuti oħra għandna Sir Jürgen Klute jogħġbok. Grazzi. Äh, Aspekt äh, nur konzentrieren. Ich glaube, wir sind uns äh, weitestgehend darin einig, dass man Geld. Jena naħseb li naqbel li l-ħasil tal-flus, l evazjoni tat-taxxa u l-bqija għandhom jiqfu mill-iktar fis possibbli, iżda xorta rridu grat ta' proporzjonalità il-konsumaturi dejjem qegħdin jilmentaw li il-banek jużaw regoli ta' ħasil tal-flus biex jiċħdulhom li kollhom kontijiet tal-bank. Il-gruppi internazzjonali u l-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi jridu jiżguraw li aħna ma nagħmluwix wisq faċli li l-banek jagħmlu xi ħaġa li mux eżattament nixtiequhom jagħmlu. Laqdiet tal-konsumaturi jikwataw żewġ problemi. Waħda fir-Renju Unit fejn kull min jixtieq kont bankarju irrit ikollu residenza fir-Renju Unit. Il-Kummissjoni edha tiġbet l-attenzjoni għal dan u aħna naqblu li hemm bżonn li jkun hemm regoli għall-Unjoni Ewropea kollha inkella dan jkun f'kunflitt mal-prinċipju tas-suq waħdini. Ma jistax jaqbatu jkollok l-ostakli li jimbtu mix-xejn meta aħna tippruvaw naqerduhom. Kwistjoni oħra li l-laqdiet tal-konsumatur qed jgħidulna dwarhom huwa pereżempju fi Franza fejn kien hemm każijiet ta' abbuż fejn il-banek jirreferu għal leġiżlazzjoni kontra ħasil tal-flus biex jiġbru l-informazzjoni tal-konsumaturi u l-klijenti tagħhom għal anijiet ta' riklamar. Da ma rajtux bajnejja imma ġi rapportat u jekk vera ikun verament abbuż serju tal-leġizlazzjoni u miżuri kontra il-ħasil tal-flus. Allura rridu gratta proporzjonalità li jinżamm u rridu li jkun hemm regolamentazzjoni biex nevitaw abbuż bħal dan. Punt ieħor fuq il ftemit ta' kummerċ ħieles. Aħna kemm il-darba nħabtu wiċċna magħhom mm, dawn u mill-punt di vista li ma jkunx hemm ħasil ta' flus Forsi tkun idea tajba li ninkludu regoli iktar ċari fil-FTAs. il-ħasil tal-flus hemm bżonn nevitaw fl-Unjoni Ewropea, imma rridu qodu attenti għax ma nistax ikollna ftejmi ta' kummerċi l imbagħad mal-Kolombja ma' oħrajn u niftħu bibin beraħ għal kwalinkwa attivitajiet ta' ħasil tal-flus. Grazzi. Mela, jina eh, smajċi xie aħbarijiet interessanti ħafna meta mort eh, niftax xi kontijiet fil-bank u għettilom le le le Mela, għad fadalli Ġuli Sargentini umbat eh, qed jispiċċana il-ħin u l-Ministru għet hawnhekk għas-sessjoni li jmiss u bekk il-Kummissjoni talbet titkellem umbat ma jkunx hemm ħila r-rapporter. Dan huwa tajjeb għalikom taċċettaw Iva Judith u mbagħad il-Kummissjoni. Grazzi. Mela, naħseb li il-kommentijak, President, illi kellek, kellek eh, tamel ħafna paperwork meta tiftaħ il-kont, huwa il-punt u li nita dan id-dibattitu. La darba aħna qed naħsbu li liba u jikon se jkollhom kompetenza fil rigward tal-artikolu 51, naħseb li din id-deċiżjoni se tittieħed wara s-sajf Jiena kontenta li edha hawnhekk għaddan dan id-dibattitu fil-rigward ta' direttiva kontra l-ħasil tal-flus. Ħanibda però bil-kwistjoni ewlenija tal-Kumitat tal-Ikon. Dan huwa l-inklużjoni tal-reati fil-rigward tat-taxxa f'din direttiva, TTF, e m'għandix definizzjoni tal-rejat fil-rigward tat-taxxa jekk inħallu definizjoni tal-reati tal-taxxa fidejn li stati membri l-28, aħna naħsbu illi konna eh, bitċa effettiva tal-leġlazzjoni li tiġġielet il-reati fit-taxxa. Jina smajt mill-kollegi tiegħi li qalu nistgħu ndaħlu fis-seħ leġlazzjoni li titressa hawnhekk jiena nibżawis li jekk ma niċċarrawx id-definizzjoni tal-reat tat-taxxa u kif ikollok rejat hawnhekk għax hemm ħafna pajjiżi li, li ma jaħsbux li ma tħallas xi taxxi huwa reat. Iżda dana jaqa taħt eh, miżura amministrattiv se nispiċaw bxejn. Nistgħu niddefinixxu differenza bejn ir-reat tat-taxxa u l-frodi tat-taxxa. Frodi tat-taxxa um, diġà hija definita, ir-reat tat-taxxa le. il 8 Eh, talbet il azzjoni mill-istati membri fil-gwad tal-reat tat-taxxa, iżda għalet ukoll li għanna nizguraw li jkun hemm skambju automatiku fil-gwad tal-istati membri eh, dwar l-evażjoni tat-taxxa. U jiena naħseb li din hija l-aħjar soluzzjoni, iżda naħseb li dan il-Parlament għandu soluzzjoni, għandu responsabilità fil-gwad tal-reat fit-taxxi. Jiena ma rajt il-relatur tal-ikon qed jagħmel hekk, jiena tipprova nifhem kif għandu jkun inħeġġeġ il-shadows hawnhekk biex ħarsu lejn din il-kwestjoni jistudjaw sew. Issa fir-rigward tal ta' riski, xinuma u d-definizzjoni ta' riski, min jiddefinixxi riski, għanna l-IBA, l-IOPA, l-ISMA u l-Europol. Kolla f'din id-direttiva pala istituzzjonijiet li jistaw jatuna idea ta' xinuwa riskju u il-pajis individuali xandu jfittex fi rigward tal-min jasal il-flus, min qed jikkontrolla l-IBA, l isma u speċjalment l-Europol. Aħna qed nibbażaw il-ġlida kontra ir-reati fuq l-informazzjoni li ħadd ma jista' jikkontrolla. Aħna bħala membri tal-Parlament u r-rappreżentanti tan-nies kif nista' nkunu nafu li qed nagħmlu l-ħaġa tajba. Signor Einfeld u Shadow ieħor semmaw il-kwestjoni tal-protezzjoni tad-data fil-ħasil tal-flus naħseb li huwa xogħolna illi dana isir odda effettiva biex niġġieldu il-realtà il-reati bħal eh, ħasil tal-flus u li tibqa eh, eh, ristret fil-rigward tal-ħazza tal-, flus tal ta' data. Issa dana mhux korrett u dana jfisser illi illi il-banek jew istituzzjoni finanzjarja oħra li tixtieq iżomma tobdi l eh, leġislazzjoni ma tax li ma għandha issegwi l-ħassil tal-flus jew il-protezzjoni tad-data milli rajt l-emendi imres għaflikon ma jaħdmux fuq din il-problema. L-FIU fil-Stat Membru, per eżempju, mhuwiex intitolat illi jaħdem l-informazzjoni li l-pulizija hija intitolata tagħmelek xi pajjiżi xi pajjiżi l-pulizija jaħdmu fuq l-FIUs f'pajjiżi oħra ma jaħdmux fuqha. M'għandniex ninsew din il-kwistjoni tal- tal-protezzjoni tad-dejta x nispiċċaw b'ħafna eh, kawżi eh, qudiem il-qrati. U l-aħħar punt, eh, President, u batni għafawnek. hawnhekk kif se namlu dan mod effettiv jekk għandna 28 sistema u f'dawk 28 stat membru dawk il-28 sistema kull istituzzjoni, kull bank, kull organizzazzjoni tal-lob tal-azzart għandu jew għanda l-idea tiegħu jew tagħha ta' riskju u xi kostitwixxi riskju. U jekk xi ħaġa tikkostitwixxi riskju f'pajjiż u mhux fieħor, kif tista' tevita Eh, kif tista' taħdem fuq il-ħasil tal-flus? Jiena naħseb illi dak li għandna imrisqa fuq il-mejda mhuwiex biżejjed. Għanna naħdmu biex ikun suffiċenti. L-aħħar rimarka u l-aħħar rimarka, eh, President naf illi qed qed nissogra hawnhekk u dan huwa rimarka tiegħi skużani jiena jgħid il-President jiena ma, ma sarkażmu, iżda tista tkompli. Mela, l approċċ għabbażi tar riskju kulħadd f'dan il-qasam jgħid li dan approċċ huwa eżiet effettiv milli għabbażi tar-regoli. Jiena nista' nemnu dan. Iżda nixtieq inkun naf min qed jistħarreġ il-riski u għandi ngħid li anki dan l-approċċ bażi tar-riski għandu jaħdem ma' bażi tar-regoli ma tistax tħaddem taħdem fil-kummerċ tiegħek u tajt li għandek dawn ir-regoli u iżda għandek il-threshold ta' limitu tal-kontijiet li tiftaħom jew le. Abbażi tar-riskju għandek il-profili u l-profili għandna noqogħdu attenti fil-gwad tijaw għax aħna rridu insegu il-nobdu il-liġi tal-protezzjoni ta' data. Ma ħin tal-Komissjoni għax għandi il-Ministru għet jistenna. Għandek zewċ minuti għal-Ministru mbat inkomplu għaddejn. Skużani, iżar il-relatur tal-liba ħannis il-ħintja. Uh, Grazie ħafna, President. Ħan prova nżom fil-qosor fuq dan, nkun dirett. L-ewwel punt. Dan kien fuq l-importanza tal-ħasil tal-flus. U ħat nota li hemm mistoqsijiet ukoll fuq il-bażi ta' evidenza fuq l-approċċ li l-FATF li stabilixxi l-standards internazzjonali ħa Dan qasam diffiċli ħafna fejn inti tistima eżattament l-impatti x'inhuma l-effettività tas sistema globali u naħseb li l-unika mod biex nindirizzaw din il-kwistjoni partikolari huwa li nistaqsu x'jiġri kieku ma kienx hemm din is-sistema fis-seħħ. Waħna naħsbu li mill-banda l-oħra daħħalna regoli hemmhekk speċifikament fuq il-proporzjonalità biex bekk niżguraw li ma nippruvawx ikonna impatt negattiv fuq il-negozji kollha imma nħallu lok għal differenzi hemm ċertu imprizi li mhux ser ikunu jistgħu japplikaw ċertu regoli, eċetera. Fuq ir-reġistri interkonnessi aħna ma proponejnihomx fid-direttiva, maħniex kontra 100% il reġistri tal-imprizi, imma ħadna approċċ li aħna nħossu li huwa importanti biex nikkonċentraw fuq il-sors tal-informazzjoni u li l-informazzjoni tkun niktar, iktar kemm jista' jkun f'waqta Eh, fil-front u korretta kemm jista' jkun nas li dan l-aqwa approċċ. Fuq is-settur tal-lob tal-azzart għandna approċ bbażat skont ir-riski li qed napplikaw fir-rigward is-setturi kollha inklużi, dan jinkludi anke s-settur tal-lob tal-azzart, ħadna approċ li għamel definizzjoni wiesa imma jippermetti xorta waħda l-kapaċità ta' flessibilità u aħna għanna approċ biex nivalwaw x'inhuma mar-riski skont is-settur. Fuq l-effettività u niżguraw li jkun hemm regoli li jkunu effettivi, aħna rridu niġbdu l-attenzjoni għal proċess estensiv ħafna biex tiverifika l-effettività għal livell internazzjonali mill-FATF, eh, Task Force tal-Analizi Finanzjarja, tal-Azzjoni Finanzjarja u dan l-approċ tal-FATF ħajkun imbażat iktar fuq effettività. Fuq il-protezzjoni tad-data ħadna għażla apposta biex nillimitaw il-numru ta' regoli ta' protezzjoni ta' data fiħdan id-direttiva. Id-direttiva kontra l-ħasil tal-flus taqa taħt l-ambitu ta' regoli tal-protezzjoni ta' data b'mod ġenerali u dan huwa approċ li żviluppajna bil-konsultazzjoni mal-kollegi tagħna fid-DG Ġustizzja u s-Supervizur ta' Protezzjoni tad data Fil-qosor President fuq ir regolament kien hemm numru ta' punti li saru fuq dan fil rigward Ix-xewqa tar-rapporter biex ikun hemm approċċ bbażat skont ir-riski f'dan ir-regolament partikolari li qed jiġi ċarat aħna nifmu bisħiħ li forsi hemm xi nuqqas ta' ċarezza fuq dan niġdu l-attenzjoni minnaħa l-oħra l-fatt li kien hemm xogħol konsiderevoli li sar meta kien hemm l-ewwel eh, regolament mill mill-supervizuri u s-sanna l-autorità apposta, eccetera. Jkun utli li nirreferu għal dan il-xol. Fuq ruol rwol tal-intermedjari u li jkun hemm rwol differenti mill ehm, min jipprovdi s-servizz u min jħallas u min jitħallas, eh, rridu naraw il-proposti ġenuma. Fl-aħħar, il-kustjoni jekk is-sistema eh, fiħdan l-Unjoni Ewropea ix kwistjoni li nistaw eh, nevalwawa bil-reqqa jew jekk diffiċli wist. Irridu nsibu soluzzjonijiet fuq il livell tal-Unjoni Ewropea u nafu li l-Istati membri u s-settur finanzjarju flimkien iżommu mal-approċċ li ġi żviluppatu li kien hemm bil-fuq fuq livell internazzjonali. Grazzi. Grazzi, 4 minutu 3 sekondi, imma fl-aħħar mill-aħħar wasanna tajt il-President. Ma nistax ngħidilkom x'ser tkun il-proċedura, imma eh, xi darba ħajkun hemm skadenza l-emendi għal xi ħaġa jew inkella nirġgħu niftħu l-skadenza għal rapport ġdid. Għalissa 18 ta' Lulju hija l-iskadenza u xek. Interessanti. Daħlu l-emendi sa' 18 ta' Lulju jekk joġobkom. jekk ma jkunx hemm aħbar bil-kontra, naħseb li tkunu siguri hekk. Hemm skambju ta' femijiet issa mal-Ministru tal-Finanzi tal-Slovenja, Uros Kufer. Nek josbok, punt numru 15 fuq l-aġenda. Right. Okay, I've got uh, two pages of notes here. That... Kompli President, għandi żewġ paġni ta' noti li mhux noqgħod naqra. Kuntenta ħafna li nilqa il-Ministru tal-Finanzi ta' Slovenja għal dan il-skambju ta' femijiet u dialogu ekonomiku għandi avvis li rritnejdilkom ngħidilkom dwaru li l-membri kun informati li apparti dan dialogu ekonomiku u skambju ta' femijiet ma' Slovenja llum lum Ftit ġimatilu bat stediniet ukoll l-istati membri oħra biex jieħdu sem fi dialogu ekonomiku u dan jinkludi Franza, Spanja, Portugal, Malta u Lussemburgu. Għadni qed nistenna konferma ta' dawn il-pajjiżi u naġġornakom meta ikoll informazzjoni għal Spanja, Franza, Portugal, Malta u Lussemburgu għaddejjin il-kuntatti bħalissa ma kenniex konforma. Għal Portugal għadna marċevejniex tweġiba u sadan it-tant il-Ministri tal-Ministru tal-Finanzi fil-pajis imbidel u għalek ħajħdin naftit iktar ħin probabilment u rrit nerġunibat stedina oħra. Nħedġeġ li dawn l-istati membri għamlu l-isforzi kollha biex jiġu għal dialogu ekonomiku mal-Kumitat u juru l-impen tagħhom għal dibattitu Ewropew ġenwin għat-tfassil tal-politika. 10 minuti jekk joġbok Ministru wara diskors ta' ftuħtijak tiegħek il-mistoqsijiet u tweġibiet tas-soltu f'allokazzjoni ta' ħin ta' 5 minuti. Nittamaw li dawn mhux kollha jittieħdu minn mistoqsijiet tal-membru jtuk ħin biex twieġeb. Ministru jekk joġbok. Grazzi ħafna pjaċir li jatawnek, grazzi ħafna li għandkom interess fil-pajizna, fil-politika ekonomika li aħna ħadna. Jiena xtaqt nagħmel din l-introduzzjoni tal-politika ekonomika fuq tlet punti għas situazzjoni ekonomika fi Slovenja dwar il-pilastri tal-attivitajiet ekonomiċi u l-istruttura u mbagħad inqatta ftit ħin biex nippreżenta aktar fuq it-tieni pilastru jiġifieri l prioritajiet fuq medda qasira ta' żmien li aħna qed naħdmu fuqhom bħalissa. L-affarijiet ekonomiċi fis Slovenja, situazzjoni fis Slovenja bħalissa nifaċċaw situazzjoni li wara ħames snin ta' tkabbir kajman xi kultant laqas tkabbir u reċessjoni ekonomika nafu li kellna naġixxu malajr. Rajna li id-dejn tagħna minkejja li baxx huwa 55% tal-GDP li żdied malajr f'dawn l-aħħar snin u rajna li l-spejjeż tagħna għal kull unità ta' xogħol eh, qegħdin mhux qed jiżdiedu għalhekk eh, spejjeż qed jiżdiedu skużawni u għalhekk irridna nindirizzaw il-kwistjoni il-sisin ekonomiċi huma b'saħħithom jekk tħarsu lejn settur finanzjarju aħna l-inqas eh, settur tal-propieta midjun fl-Europa taħt il-medja sew fuq livell tal-Unjoni Ewropea, imma minna l-oħra għandna zbilanċi fil-settur korporattiv. Għandna kumpaniji midjuna u dan minħabba eh, li qed ikollu effett ukoll fuq il-karti tal-bilanċ tal-banek. Din hija xi ħaġa li ridna nqisu meta nfasslu l-politika ekonomika. It-tieni ħaġa meta nagħtu ħarsa lejn dawn l-aħħar ħames snin ma kenniex politika ekonomika li daħlet fis seħħ imma kellna prioritajiet li kellna nadegwaw għalihom biex bekk stajna nirranġaw skont il-kriżi ekonomika u l-impatt li kellha. Meta nagħtu ħarsa lura diġà kellna azzjonijiet tieħdet fil- passat kellna xi riformi, kellna l-riforma tax-xogħol pereżempju li seħħet u anke l-konsolidazzjoni fiskali li bdiet tiddaħħal fis-seħħ. Ma rridu nkomplu nżommu il-pass li qbadna iktar qudiem Dawn huma tliet pilastri tal-politika ekonomika dawn li ġejjin. L-ewwel nett irridu naraw kif ħanaħdmu fuq il-leġizlazzjoni tal-referendum. Rajna fil-passat li ħafna deċiżjoni ġew blokkati mir-referendum u din hija xi ħaġa li ridna nibdlu leġizlazzjoni għaliha. Il-Kostituzzjoni fil-fatt inbidlet f'Mejju biex iżidu l-limitu massimu meħtieġ biex ikollok referendum. U bekk ikollok iktar triq imwettija biex kollox imxi ħarir għal riformi. Ridna naħdmu fuq is-sistema ta' votazzjoni fi Slovenja għanna ħafna partiti parlamentari differenti, għanna ħafna koalizzjonijiet kbar u ħafna drabi ma jkunu stabli u dan esperjenzajnieħ fil-passat. Forsi jekk irid ikollok iktar politiki ekonomiċi persistenti u konsistenti ridna li konna gvernijiet iktar stabli u koll. It-tielet element tal-pilastri ta' taħid ta' deċiżjonijiet hija l-governanza korporattiva. Rajna li dan ma tantx huwa eċċellenti fl-Slovenja, anzi l-kontra, u ridna li konna nafu li ridna nbidlu l-mod kif inġestu il-governanza korporattiva. Dawn huma tliet pilastri li flimkien huma importanti. It-tieni pilastru tal-politika ekonomika huwa il-miżuri fuq medda medja qasira ta' żmien rridu jiġu indirizzati għal politika ekonomika. Nafu li s-situazzjoni għata taħra, ridna li nħadnu tkabbir minnaħa u jkollna konsolidazzjoni fiskali mill-banda l-oħra. Nitkellem dwar dan iktar tard. It-tieni pilastru bażikament huwa l-pilastru li issa tniffukaw fuq u fuq medda qasira ta' żmien. Nafu li rridu naġixxu malajr, mod effettiv, biex bekk nkunu kapaċi naħsbu anke fuq il-medda medja u twila ta' żmien ma tistax tagħmel riformi fuq medda twila ta' żmien jekk diġà qed issibha diffiċli tagħmel dawk fuq medda qasira ta' żmien. Lo, it-tielet pilastru jitkellem dwar it-kabbir sostenibbli fuq medda twila ta' żmien, kif l-ekonomija tkun kompetittiva, kif ser twassal kondizzjonijiet għal bażi sostenibbli. U għalhekk irrid ikollna sistema legali effiċjenti, irridu nipromovu l-FDIs, l-investiment tired barrani, irridu nagħmlu iktar fuq is-suq tax-xogħol, l-effiċjenzi tal-settur pubbliku u ntejbuh u titjib ukoll fis-settur tas-saħħa u l-ambjent. Jekk inqatta ftit żmien fuq it-tieni pilastru, aħna stabilixxejna il-prioritajiet ekonomiċi li huma tnejn. L-ewwel priorità hija li nwaslu tkabbir u aħna b'dan nifmu li rridu li konna karta ta' bilanċ tajba, ġifiri konna kontijiet flordni. Nafu li ħafna eh, possibiltajiet qegħdin jintilfu għal finanzjament tal-banek biex jiselfu normalment fuq issu u biex jagħtu l-flus lill-kumpaniji l livell korporattiv. Irridu noqogħdu attenti għal dawk il-banek ristrutturati fuq livell korporattiv u anki kumpaniji oħrajn u kif semmejt ukoll rridu nagħmlu dan fuq medda qasira ta' żmien biex dan iseħħ irid ikun hemm titjib fuq il-livell ta' governanza korporattiva. Biex dan nagħmluh aħna stabilixxejna l-BMC li huwa Bad Bank, ġifieri li jieħu d-dejn kollu tal-banek l-oħrajn li ġew ristrutturati u rkuprati u preparajna liġijiet ehm, abbozz ta' liġijiet, ħdimna ma' l-istituzzjonijiet Ewropej, il-Bank ta' Slovenja fuq il-metodoloġija trasferiment tal-prezzijiet u ħtarna membri eżekuttivi u mhux eżekuttivi f'dan il-bord ta' dal-bank kollha b'esperjenza internazzjonali u b'esperjenza fil-qasam. U lesti nibdew nitrasferixxu l-assi għal dan it-tip ta' bank il-BMC. stress tests, anki l-revizjoni tal-kwalità tal-assi, qed nistennew ix-xogħol mal-istituzzjonijiet Ewropej u rridu nispiċċaw dan l-eżerċizzju kollha qabel ma x-xogħol assi lill-BMC. Il-privatizzazzjoni qed nagħmluha b'mod parallel anke kellna l-ewwel lista ta' kumpaniji Mistax il-kumpanija fil-fatt trid ikun hemm deċiżjoni tal-Parlament qabel kollox li japprova il-lista tal-kumpaniji għal privatizzazzjoni ħejjejna din il-lista kważi xarilu bej wieħed u ieħor u ġi approvat fil-Parlament xi ġimagħtejn ilu u issa ħanibdew u wetqu din l-azzjoni. Qed naħdmu wkoll fuq bidla fil-liġi tal-kumpaniji li għandhom fid-dejom l-assi tal-kumpaniji, sovereigns, eh, biex bekk noqdu attenti għal dawk li jistaw ikollhom appartenenza tal-gvern u dawk li jistaw jiġu privatizzati, u mbagħad ukoll eh, f-nofs il-ħarifa noħorġu bi strateġija sħiħa dwar xser tkun kumpanija Eh, li tkun ikolla sida tal-gvern li ma tista' tiġi privatizzata u li ma le. It-tieni priorità ekonomika hija l-konsolidazzjoni fiskali. Fuq il-konsolidazzjoni fiskali iddeċidejna li innaqsu id-deficit. Nafu li Slovenja hija ekonomija miftuħa żgħira, nafu li kompetittività hija ferm importanti għas sostenibilità fuq medda twila ta' żmien u dan ifisser li rridu nifukaw il-miżuri iktar fuq in-naħa tan-nefqa iktar milli fuq affarijiet oħrajn. Mod wiesa aħna stabilixxejna miżuri ta' madwar miljun euro li huwa 3% tal-GDP ta' miżuri li għandhom ikunu żewġ terzi fuq nefqi u fuq nefqa u terz fuq il-miżuri oħrajn. U din il-miżura trid tiġi implementata din is-sena u fil-bidu tad-dieħla. L-ambizzjoni tagħna kienet li nadottawhom din is-sena tkun xi tkun is-sitwazzjoni kif jistgħu jitlu fis-seħħ din is-sena jew s-sena d-dieħla biex bekk ikonna pakkett sħiħ ta' konsolidazzjoni fiskali li isseħ. Fuq il-konsolidazzjoni fiskali hemm xi ħaġa il-dejn pubbliku li rridu naqsuh li huwa 55% tal-GDP huwa dejn pubbliku kbir li nafu li għad kabbir għal ristrutturar għal karta tal-bilanċ biex nagħmlu l-affarijiet kollox kif suppost il-dejn se jiżdied imma mbagħad irridu naqsu d-dejn pubbliku matul is-snin biex bekk jerġgħu lura għan-normal u għat inserħu fuq privatizzazzjoni biex dan nagħmluh. Memxa fin qod nidħol wisq fid-dettall u nispjega iktar il-qoddim meta jkolli xi mistoqsijiet fuq dan. Il-President, grazzi, naddu sa mistoqsijiet l-ewwel il-PPE Jean-Paul Gozis. Grazzi, Signora President. Merba Ministru għal din il-laqa awla daqsxejn kbira, forsi wisq kbira xi kultant, imma inti qed li tkun iktar speċifiku meta tkun qed wieġeb il-mistoqsijiet. U di xaġa tajba naħseb għaliex l-elementi li ressaqt fuq is-sitwazzjoni tal-banek il-kwistjonijiet ta' dejn ta' rigress li hemm ma tantx rajt dettalji minn għandek fuq dan u għalhekk nitolbok tistax tkun daqsxejn iktar preċis u iktar tina informazzjoni dettaljata kif tħares lejn is-sitwazzjoni mal-banek u kif jidħol dan kollu mad Grazzi għal din il-mistoqsija, jgħid il-Ministru. Kif semmejt dan huwa fil-qofol tal-programm ekonomiku tagħna. L-ewwel ambizzjoni tagħna kienet li Eh, nirranġaw l-affarijiet mill-aktar fis possibbli. U għalhekk stabilixxejna li nwaqfu bad bank, jiġifieri bank li jieħu fih il-dejn kollu tal-banek li qed lejn għawissu s-sena li għaddiet il-gvern ta' qabel diġa kienet jaħdem fuq dan għafna l-BMC u minnaħa l-idea kienet li jkonna fis-seħ istituzzjoni li issa hija 100% eh, bsieda tal-gvern din BMC biex bekk ikun hemm il-banek kollha li jiġu kapitalizzati minn ġdid, it-tieni jixtru l-assi mill-banek garanzija tal-bonds li jkunu maħruġa minnhom u garantiti mill-istat, u mbagħad eh, ikun hemm il-banek li jiġu valwati skont it-tipi tal-assi. Forsi dan huwa l-qafas legali kollu neċessarju. Kien hemm xi diffikultajiet li diġà l-gvern ta' qabel eh, affaċċa meta prova jgħaddi din il-liġi eh, fil-parlament, diġà kien hemm referendum u anke deċiżjoni tal-qorti fuq din il-kwistjoni imma issa wasanna. Il-liġi hija hemm xejn mu wartu żar, kien hemm xi affarijiet li kellhom jiġu rfinati f'din il-liġi. Nixtieq nisħaq fuq tliet affarijiet. L-ewwel nett li din il-kumpanija, din il-BMC dal-Bed Bank titkun 100% b'sida tal-gvern, da mhux bil-fors meħtieġ għax dejjem ikun hemm interessi anke mis-swieq. Mhux forsi fl-ewwel stadju tal- tal-eżistenza ta' din l-istituzzjoni ma anke wara t trasferimenti tal-assi iseħħ. Meta dan iseħħ, allura mbagħad ikun hemm iktar interess min-naħa tal-livell privat minnaħa tal-kumpaniji biex jixtru l-assi f'dan il-bank. Fi Spanja rajna li l-istat għandu 49% biss għal din il-kumpanija ta' ġestjoni tal-assi, dan ifisser li tista' tneħħjem ċifri tal-dejn pubbliku. Ikollok il-konsolidazzjoni u mbagħad ikun tista' tippreżenta ċifri aħjar tad-dejn pubbliku. It-tieni ħaġa li tista' tagħmel u tista' twassal l bidla fil-liġi ma mhux bil-fors bħalissa huwa li l-BMC għandha ħajja ċiklu ta' ħajja ta' ħames snin skont il-liġi. Dan periodu qasir ħafna meta trid tagħmel investiment għax meta tagħmel dan f'perjodu qasir wisq ta' żmien, issib sitwazzjoni, issib ruħek f'sitwazzjoni eh, ħażina fejn inti tittaġixxi ta' kafkaf, u mhux bil-fors l-aqwa mod li taġixxi meta trid fiduċa u investimenti li jiġu pumpjati f'din il-BMC. Għalhekk hemm din il-ċifra ta' 10% li l-BMC tidbiħ, l-10% mill-assi tagħhom kull sena biex ikollhom finanzjament mill-ġdid għalihom. U aħna għandna stress test ukoll għal din il-kumpanija. Ġifri hemm il-liġi li qedem, hemm la bozzi tal-liġi li qegħdin hemm, l-istituzzjoni twaqfet u hemm il-ġestjoni issa li qed ħares lejn ix-xogħol tagħhom. Dejna naħdmu wkoll lejn diligenza dovuta tal-banek u anke għat trasferimenti tal-assi mill-ewwel bank li huwa l-ikbar bank tal-Slovenja l-LNB u anke dan ser iseħħ ġala darba jkollna l-approvazzjoni mid-DG kom. Biex bekk nkunu nkollna l-permess li nagħmlu dan. DG titittina l-permess biex dan nagħmluh għax irridu jinvestigaw jekk f'dan it-trasferiment kien hemm elementi ta' għajnuna statali involuti fit-trasferiment. Jew inkella kwalinkwa ordnijiet li jkun hemm rikapitalizzazzjoni tal-banek. Kollok bżonn il-kapital, għandek bżonn il-possibilità ta' rikapitalizzazzjoni u dan jista' jseħ biss mill-gvern fi żmien xhur, xar, minħabba l-kondizzjoni tas-suq u għalhekk għandna dawn il-proċeduri li qegħdin fis-seħħ. Bażikament dan il-ħsieb tagħna il-pjan inizjali tagħna kien li kien hemm trasferimenti tal-assi matul is-sajf biex nibdow l-ewwel pakkett qabel it-tmiem ta' Ġunju u mbagħad nagħmlu dan ix-xogħol matul is-sajf biex bekk nibdow e, fis-sena skolastika li jmiss biex ngħidlek jkollna banek korretti u jimxu skont il-liġi. I mean, uh, uh, little overs. Tajjeb ħafna, tejt il-Senjura President. Nimxu għal-mistoqsija li miss minn Mika Kleve. Grazzi, Senjura President. Sur Ministru. Nil-għaw kawnek fil-komitat tana rispondejt eh, l-istrina tagħna malajr ħafna xi jimilu l-gvern tagħna eh, ċelebra il-mit sena, jiġifieri verament tieħdu rakkomandazzjonijiet ta' Brussell b'serjetà kbira, kuntenta ħafna qed nirakom hawnhekk. Eh, Il-bord mill-Kummissjoni il-Kummissjoni tawna ir-rapport ta' mekkaniżmu U l-Kummissjoni għal ukoll li Slovenja hija waħda mill-dok pajjiżi fejn ikollhom bżonn ta' reviżjoni ta' dejn. Jiena naħseb l-indikaturi makroekonomiċi juruna illi bizna dawn l-indikaturi f'żewġ elementi. Iva, il-Kommissjoni Ewropea għalet li aħna kunu għas-suġġett għal iktar studju, ta' iktar studju, l-indikaturi makroekonomiċi u l-izbilanċi u ma xi ħaġa li aħna nistgħu b'mod serju ħafna u nixtieqek li tirrispondi għal rapport tal-Kommissjoni. Tkellimna wkoll fuq dan il-Bad Bank. Nixtieq insaqsi mistoqsija fl-Slovenja kellna ħafna dibattiti fuq dawn is-suġġetti għal aktar minn sena u dejjem kien hemm problemi bid-definizzjoni legali. Il-Kummissjoni dejjem tagħti dejjem twassal għal problemi fuq il-bażi legali. Għalhekk nixtieq insaqsi jekk għandniex ftehim mal-Kummissjoni jekk għandniex bażi legali għal dan il-bad bank u jekk eh, hemmx il-proġett li nitrasferixxu l-assi. Nafu li fl-aħħar tal-ġimgħa l-oħra l-affarijiet eh, kien hemm xi problemi, taħsbu li hemm bżonn ta' aktar miżuri u x'taħseb fuq il-prezz u trasferimenti, eċċetera. Grazzi. Grazzi ħafna tal-mistoqsija tiegħek. Nixti forsi nirrispondi billi niskellmu fuq il dan il-komment tal-izbilanċi. L-Slovenja edha fuq din il-lista tal-scorecard ta' zbilanċi biex ngħidu hekk. Hemm ħafna indikaturi biex naraw kif hemm l-iżbilanċi u l-Slovenja kella bis zewċ zbilanċi f'żewġ kriterji. Hemm pajjiż wieħed biss li għandhom zbilanċ wieħed. U hemm bejn ħames u snin, eh, ħames u sitt pajjiżi li għandhom żewġ zbilanċi. Madankollu aħna imġen nagħmel proċedura. Mhux fil-proċedura proprjament imma fil-konklużjoni tal izbilanċi Jiena naqbel illi għanna zbilanċi fis settur ehm, kooperativ u naħseb li din il-kwistjoni ċi tiġi solvuta kemm jista' jkun malajr biex ikollna e, ekonomija li taħdem kif suppost. L-aħjar mod ta' kif nimxu il-qoddim u li nħarsu l-indal u insolvuhom malar kemm jista' jkun ħanimxu fid-direzzjoni tajba. Unkun nistgħu naħdmu wkoll fuq it-kabbir, eh, sostenibilità eh, fuq medda twila ta' żmien. Forsi ma jkunux importanti bissa din is-sena manka snin li ġejjin. Għanna bżonn ta' bażi tajba ħafna. Imbagħad eh, jekk nerġa' mur lura għall kwistjoni tal-bed bank u l-qafas legali. Naħseb li il-qafas legali huwa tajjeb, m'għandix xi kummenti oħra dwara eh, li għanna diskussjoni palissa mal-Kummissjoni u anka mal-Bank Ċentrali Ewropew hija il-revizjoni tal-kwalità tal-assi u l-stress tests. Konna ġat kellimna li ħajkun hemm revizjoni mal-lajr tal-assi transferibli nħarsu lejn il-karta tal-bilanċi u namlu il-revizjoni tal-kwalità tal-assi wara. Issa, il-proċedura edha timbidel l-ewwel ħanamlu reviżjoni tal-kwalità tal-assi u l-istress test u mbagħad nirranġaw l-affarijiet wara. Dan forsi ħaj telifna xi ftit ħin għaliex qed kalma fuq kwart tal ta' wieħed mit-tab tkabbir. Ġifieri ħekonna mbagħad naġlu daqsxejn, però xorta wasanna l-tejm komuni li l-revizjoni tal-kwalità tal-assi u trasparenza tal-proċedura eh, huma eh, ħafna iktar importanti u hemm bżonn ta' eh, tarata maġra hemm ftejim li għandna bżonn nimxu f'din id-direzzjoni. Umbat fuq it-trasferiment tal-assi. Aħna għamilna eh, prova ta' trasferiment biex bekk naraw il-proċeduri għal dawn il-bad banks kollha biex nkunu ċerti li kolla xi taħdem kif suppost. Niddu parti mill-lassi, eh, naħdmu għal istituzzjoni, kunu nafu li qed nagħmlu dak kollu meħtieġ. U jistgħu dak kollu jistgħu jiġi maniġġat b'mod normali. U nittemaw li s-sir dan trasferiment tal-assi ma lajkem jista' jkun. Grazzi, Meglaldi, Wolf Klintz. Grazzi ħafna. Provajt tatina stampa pozittiva ħafna ta' situazzjoni għal Slovenja. Jidher li situazzjoni imma minnaħa tiegħi waħda kritika u forsi ta' kaġun tal-alarm. Meta bdejtu tipprivatizzaw il-kumpaniji li kienu għadhom tal-gvern, bdejtu tagħmluha issa din, Dan ifisser li intom tliftu 20 sena. L-istati baltiċi bdew jiprofetizzaw mill-bidu tal-indipendenza tagħhom. Għalhekk qed nipprova nifhem għalfejn ma bdejtux aktar kmini. U issa bdejtu tipprofetizzaw f'numri żgħar. Dan ma tantx ta' inkorraġament. Dak punt numru wieħed. It-tieni punt. Għandna l-possibilità li nerġgħu eh, nikkapitalizzaw il-banek bil-ISM. Besibkom tużaw l-ISM fejn eh, ikun jaqbel jekk le għaliex. Umbat, biex toħorġu mill-diffikultajiet tagħkom. Tirdu toħolqu eh, ambjent fejn jista' eh, jattratta l-investituri tkellimna fuq l-FTI l-FDI u eh, għalhekk għandna proċess ta' t-fasil ta' deċiżjonijiet li huma maġla, ġusti u li ma jridx ikollhom burokrazija żejda. Imma naħseb li għatem wisq nies eh, li jaħdmu fis-settur pubbliku u ma naħsebx li qed forsi qed tindirizzaw din il-problema maġla kemm jista' jkun. Grazzi ħafna tal-mistoqsijiet tkellimt fuq dawn l-aħħar 20 sena, jiena jilli hemmhekk jilli fil-pożizzjoni tiegħi għal erba' xhur. Din mhijiex mistoqsija personali, mistoqsija ġenerali fuq l-Slovenja. Mela l-mistoqsija għaliex qed nagħmluha qed ikolna privatizzazzjoni fuq ammont daqshekk żgħir aħna deċidejna li privatizzazzjoni ħdwa fuq eh, punt prammatiku ħafna. U ħafna drabi din il-kwistjoni ġi diskussa fil-Slovenja. Imma ftit kienu l-ammonti li, li verament waslu riżultati li xtaqna. Bek plejna diskussjoni kbira fuq il-privatizzazzjoni u lista sħiħa ta' kumpaniji li jistgħu jiġu privatizzati, però ma tistax tpoġġi dan kollu fuq is-suq f'daqqa. Diki huwa punt wieħed. Umbat, dan kollu forsi ma jistax isir ġizzi normali. Allura ejja nemxu mod prammatiku, ejja natu lista ta' ħames kumpaniji. U dik il-lista ta' ħames kumpaniji sa' ħassir fi 15 npoġġhom fil-suq u naraw li kollhom kompożizzjoni eh, razzjonali. Impoġġuhom fuq is-suq dawn il-kumpaniji u nibdew nerġgħu nħorqu kredibilità f'dan il-qasam. U qed nippruvaw nkunu nagħmluha brata maġla. Ejja nagħmlu dan il-proċess fejn eh, nżidu l-valur ta' min qed taħallas it-taxxa mhux sempliċement imbiħwa eh, sempliċement biex tkun mibjuwa importanti li jkun hemm minna. minnha. Dik hija l-ispjegazzjoni tiegħi. Jiena wkoll għamilt weda eh, mal-Parlament tal-Slovenja li ħan għamlu strateġija sħiħa tal-kumpaniji din tiġi identifikata għal-kumpaniji li ħajġu privatizzati din hija parti mill-istrateġija. u naraw kif nistaw eh, dawn l-kumpaniji eh, jimxu aħjar fuq eh, minn settur privat. U forsi kun nistaw nitkellmu fl-aħħar parti tas-sena. Rigward l-ISM. Għanna ma konniex qed nippjanaw l nużaw il-faċilità tal-ISM, dak li xtaqna namlu u għalli nirranġaw il-problemi li ħloqna ħana stess bil-fondi tagħna. L-Slovenja eh, setat felħet li tagħmel dan l-arranġamenti istess. U aħna ma xtaqniex nużaw il-flus tal-imsieħba tagħna Ewropej eh, biex nirranġaw il-problemi tagħna stess li ħlaqna aħna. Rigward l-ambjent tal-vestituri privatizzati naħseb naħseb il-privatizzazzjoni eh, miexa fid-direzzjoni tajba, kien ħafna affarijiet li saru fil-passat u situazzjoni fl-Slovenja minn anka fuq l-ostakli amministrattivi mhumiex daqshekk problematiċi għalkemm jista' jsir xi tip. Jieċa ħaġa importanti iva li nagħmluha, però għandna xi priorita, prioritajiet li nifokaw fuqhom l-ewwel. Grazza, grazzi li sijar treasure. Grazzi ħafna Sur Ministru tal-li naqtmana fil-Komitat Ekon għandi żewġ tliet mistoqsijiet sempliċi. Meta nqisu l-fatt li l-Slovenja hija waħda mill-11 stat membru li qegħdin jimxu mal-proposta tal-taxxa tal-transazzjonijiet finanzjarji, nixtieq inkun naf Xed nitkellmu fuq id-daqs tal-suq finanzjarju ġew l-Slovenja u xed tistennew bħala tħul, bħala profit mill-FTT. Nitkellmu kol fuq xi diffikultajiet, jiena napprezza verament il-mod ta' kif eh, l-Slovenja qed tipprova solvi il-problemi tagħha ġewwa l-Slovenja. Fejn ti preferu li tallokaw it-tħul mill-taxxa ta' tranzazzjonijiet finanzjarji? ħat tallokawa għal budget tal-Slovenja jew dik tal-Unjoni Ewropea? Grazzi ħafna tal-mistoqsija tiegħek. M'għandix id-daqs eżatt tal- suq tal-Slovenja. Is-suq huwa wieħed żgħir relattivament, ma nasibx aħna nħorġu ħafna profitt minnu. Ma konniex qegħdin nqisu dan it-tħul fil-figuri tal-finanzi pubbliċi. Għalhekk din hija xi ħaġa inċerta għandna taxxa simili bħal dik li semmejt inti fuq il-servizzi bankarji li saret is-sena eh, eh, l-oħra, però it-tħul mhux daqshekk kbir. Aħna Għalhekk aħna maħniex qed inqisu eh, dan it-tħul, naraw kif l-affarijiet jiżviluppaw u għadna ma diġenx fejn ħallu lokkaw għazgur. Għadna wisq situazzjoni preliminari. Grazzi. Tajjeb ħafna mill-grupp tal-ħodor. Filip, Iva. Grazzi ħafna tal-ġejt. Onorevoli Ministru, nixtieq ngħid għaliex issa domand għaliex, naħseb li l-Slovenja huwa pajjiż fejn f'ħafna modi mhux biss huwa sabiħ, Manka minnaħa ekonomiku, eh, minnaħa ekonomika u pajjiż speċjali għaliex inaxxilkom toħorġu minn żmien tal-żmien ikra tal-Iron Curtain mhux bħal pajjiżi oħra forsi fil-Ewropa. Ma mitux ħafna mill-iżbalji illi saru f'pajjiżi oħra. Xorta waħda l-iżvilupp uman huwa ħafna iktar oli minn pajjiżi tal-Ilvant. Għalhekk rridu noqdu attenti meta sempliciment insaqsu għalfejn ma, ma miltux privatizzazzjoni iktar malajr. U forsi dan għaliex kellkom eh, politika aktar prudenti. U kienem level ta' xin ħafna ħjar għannis li jiexu fl-Slovenja. Din ħaġa li stajna eh, nsemmuha, pero forsi eh, diġi bittu wis u forsi ma mxejtux bil-pass li kellkom timxu. Nixtieq insaqsi ftit iktar mistoqsijiet rigward ir-riforma tal-pensjonijiet jidher li hemm problema skont il-figuri għamiltu xi riformi, però se jiġu għal perjodu tal-2020. Għamiltu kol rimarki fuq is-sistema tal-partiti tagħkom. Eh, x'se tagħmlu dwar dan? bat l-investiment fuq l-enerġija li t-ġeddet Sissa mintom xed timxu mal-miri tagħna. Kif tixtiequ tużaw il-vantaġġi li hemm meta tkolkom il tkabbir ekoloġiku. Grazzi ħafna tal-mistoqsijiet. Jekk nibda fuq ir-riformi tal-pensjoni. Kien hemm riforma sena l-oħra illi waslet għal xi riżultati, però huma riżultati parzjali biss. Għadna rridu ninsolvuha din il-problema ħanżomma f'moħħi li ħanamluha la darba nistabbilixxu il-problemi ekonomiċi. Jiena kont qed nitkellem fuq it-tlet pilastri u kif nfassu deċiżjonijiet malajr anka fil mal-parti tal-istrutturar nixtieq nikkompara anka ma' aeroplan, l-ewwel din tiġu minn ħajsuq dan l-aeroplan. mbagħad nistabbilixxu kemm ħa nolew il fuq u l-inflima direzzjoni ħa nsuqu dan l-aeroplan. Bekk irridu naraw direzzjoni fuq xi ħan iffukaw l-enerġiji tagħna. U rridu nkunu ċerti kif ħanamlu dan kollu. Kwistjoni tal-riformi tal-pensjoni qiegħda fit-tielet plastru mi xi ħaġa l-importanti issa però importanti għal ġejjieni. Tajjeb li nagħmlu kemm jista' jkun malajr wara li jkun hemm l-istabbiliment. It-tieni mistoqsija tiegħek kienet fuq is-sistema tal-partijiet. Din hija parti mit-tieni pilastru. Din hija xi ħaġa li għadna fuqa. fuqha Din is-sistema hija waħda mill-elementi biex nżidu anka il-limitu, sistema tal-limitu biex ikollna inqas partiti politiċi kemm fil-parlament u anka fil-gvern. Dan il-mod ikun hemm eh, stabilment iktar politiku fil-ġewwa l-Slovenja. Sissa għad maħdimx fuq din is-sistema lissa. Pala Ministru tal-Finanzi musa naħdem fuq din is-sistema fija nifisa. Jekk ikun riżultati tkun ġoġa tajba. Mbagħad fuq it-tret mistoqsija l-enerġija li tiġġedded. Aħna palissa qegħdin eh, naraw x'inhu l-prijoritajiet tagħna ta' kif ħannaqsu l-budget tagħna u fejn. Sfortunatament għamilna ħafna minn eh, dan it-tnaqqis fl-investimenti fuq l-enerġija rinnovabbli ukoll. Qed nippruvaw nsibu bilanċ għanna l-problema li l-iktar mm, stretti fiskalment, pero anka rridu naraw kif ħan irranġaw l-istruttura. Mela, se daħlu għal-gwi għanik joġbok se nibqaw disciplinati għaw. Grazzi. L-ewel net, grazzi tal-li ġejta għonek, un bat anki tal-li qed ikollok din diskussjoni magħna. Grazzi ħafna kif jinaħet. Grazzi tal-li eh, lest diskuti magħna. Għandi xi żewġ mistoqsijiet. Eh, Għal-Presidenza saġdita ġdida tal litwania palissa għanna fajl kbir dwar il-kwistjoni tal-aċċess għal-bank għal kont bankarju, trasparenza tal-banek, il-mizati u l spejjes u il-tibdil ta' kont aħna niprofaw li dan se jiġi adottat qabel l-aħħar tal-mandat u matrialgu. Aħna morna l-presidenza u edna tistaw daħlu dana fuq il-prioritajiet. Jiena nixtieq insaqsi tista' taħseb li nistaw indaħlu dan fil-lista tal-affarijiet qabel ma jintem dan il-Parlament u it-tieni mistoqsija dara eh, tijaj firgwad tal-iżvilupp u tkabbir fl-Unjoni Ewropea l pajjiżi li qed jaraw il-kriżi f'dawn eh, raw kriżi f'dawn l-aħħar xhur. L-awtorità mhux biss l-uniku mod eh, u biex insibu inċettivi għal tkabbir. It-kabbir jisekuna bazi ta' inċentivi specialment fil-gwad tal-pajizi li għandhom krizi. L-austerità u l-toħ mux biss l-uniku mod kif nistaw naħdmu biex neġa' niksbu xol. L-impressjoni li jina ħadd fil-konsil u għalli li it-kabbir mux daqseg prominenti fil-imħoħ tan nis palma u hawnhekk fil-parlamentu fil-konsil fil-fat. Fil-rigwarta ta' trasparenza u e, e, biex tbiddelkom. Dini ħaġa li għana fuq l-agenda tagħna fl-Slovenja. It-tieni punt huwa kif nistgħu nerġgħu eh, niksbu tkabbir fil-pajjiżi li qed jgħaddu minn eh, kriżi. Kif inbidlu l-banek u t-trasparenza tal-kontijiet? F'dan ir-rigward kien hemm azzjoni fl-Slovenja mill-Bank Ċentrali eh, xi sentejn ilu biex tiffaċilita il- biex il-klienti jkunu jistgħu jbidlu l-kontijiet tagħhom fil-banek u anki għanna sistema simplifikata biex il-klienti jistaw jamlu ek bidlu l-bank taħħom. Diġa sar dan. Min ġitna din bħala kwestjoni ewlenija fil-Slovenja? It-tini punt huwa l-alternativi għal austerita fiskali. Naħseb li huwa importanti u hawnhekk qed nirreferi għal pajjiżi. Slovenja hija ekonomija żgħira, l-kompetittività u l-ftuħ huwa importanti għalina. Differenti forsi jekk inħarsu lejn il-żona tal-euro li fija riġun ekonomiku kbir, fl-Slovenja għanna xi 60 sa 80% tal-konsum. tal konsum li huwa importanti u 60 sa 80% tal-produzzjoni tiġi esportata. Għalhekk ehm, austerità fiskali hija raġunevoli jekk tagħmilha fir-rigward tal- tal-linfi ehm, jekk eh, tnaqqas l-ispejjeż il-pajjiż isir iżjed kompetittiv. U iż-żona kollha jekk ma jekk ikollha inqas austerità eh, possibli li eh, il-żona kollha ddur għal lejn l-awtorità. Possibli għal għal l-Slovenja li għandek is-sekwenza tal- eh, tal-ekonomija, il-situazzjoni kurrenti attwali fl-Slovenja huwa li għanna problemi fis-settur tal-banek nistgħu naraw li r rati tal-interessi fuq il u anki fuq is-self huma għoljin Dan jfisser li għandek eh, monitoraġġ, politika ta' monitoraċ minkejja kejja ehm, politika restringenti mill-ECB mill-lat li ħoret et eh, insaxħu il-naħa eh, fiskali. Jekk ta' għatitnejn dan huwa din hija sitwazzjoni diffiċli għal qatt kabir fiskali. Għandek tnaddaf fil karta tal-bilanċ, il-karta tal-bilanċ, għandek tiżgura li razza ta' interessi huma bilanċati li l-ekonomija hija iżjed likwida? Ikun hemm likwidità fl-ekonomija? Umbat tista' tagħmel il-titling fiskali u jkollok sitwazzjoni normali u għalhekk il-sinkronizzar tal-politika fiskali hija importanti ħafna Jina nħoss li mux dejjem da jittieħed in konsiderazzjoni fil-gwad tal-pajizi individuali u għalek aħna ħerqanin ħafna li naħdmu mal-ajr fil-gwad tat-tindif tal-karti tal-bilanċ tal-banek biex nkunu nistaw namlu dan il-fiscal tightening wara il- Issa l-PPE għal-ojspita li jek joġbok. Grazzi ħafna sur Ministru, grazzi tal-prestazzjoni tiegħek u tal-li tajtna din l-opportunità biex nkellmok. Di għani għazi tal-krizi bankarja tagħna tijaj hija magħrufa lilek għax aħna konna qed nilabu eh, politika hawnhekk mhux skont ir-regoli tas-soċjali u fl-interess ta' pajjiżna stess. Kreditu kbir nata mingħajr garanziji, xi mistoqsijiet se tagħmel biex tipproteġi l-interessi ta' min ħallas it-taxxa illi ma kellhomx it-tort tal-kriżi iżda jidher li huma se jkollhom iħallsu għall-kriżi. U t-tieni x'ġara bid-dawla aħdar għat-trasferiment tal-fondi. Ġilli tkellimna dwar dan, iżda naħseb li l-affarijiet huma differenti fil-Ljubjana milli fil-Brussell. Ljubjana qalet li l-affarijiet se jħaffu hawnhekk iżda fil-Brussell qal li għandna bżonn ta' ta' kont nadif hawnhekk. Possibbli li li żewġ itnej ma jaqblux fil rigward tal-dak li għandu jsir fil rigward ta' trasparenza, min qed jistenna l min hawnhekk. Hekk nixtieq inkun naf. Grazzi għal dan il-mistoqsijiet. Jiena naħseb illi fil-tweġibit tiegħek ta' qabel L-ewwel mistoqsija hija kif se nipproteġu il-flejjes tal-kontribwenti tat-taxxa. Bażikament kull ma nagħmlu fil tal-banek se niżguraw li l-prezzijiet huma korretti, il-proċessi adegwati jiġu introdotti biex nifrankaw il-flejes ta' minna ħalles it-taxxi. Għanna bżon ta' proċess trasparenti, rridu ikonna um, eh, situazzjoni li se neħduha, ah, proċess li se neħdu mill-proċess internazzjonali. U rridu ikonna proċedimenti eh, li jaġlu għax il-ħin u għaflus għawnek tħalla għalih. Il-ħarsin tal-flejes tal-kontribwenti u importanti għax tħallas sal dan u u trid tieħu konsiderazzjoni l-opportunità ta' dak li tista' tista' taqla sa dan it-tant. Fil-gwatt ta' trasferment tal-assi u l-izmin, Iva fil-bidu xtaqna ikonna trasferiment mal malajr waqt is-sajf u jiena diġa semmejt dal-punt. Il-pjantana kien illi jikona l-ewwel pakket ta' trasferiment qabel l-aħħar ta' Ġunju. Il-proċedura tal-insolvenza li kienet li żjed faċli li namluha mbagħad meta kellna rekomendazzjonijiet speċifiċi għal pajjiż aħna qbilna e, fil-rigward ta' stress test. U ma' proċeduri oħra binna dan l-aħħar li aħjar ma taġġilx u kemm jista' jkun ma naħdmux fis-sajf iżda nifokaw iżjed fuq li konna kwalità tal-assi li tkun trasparenti għadna qed namlu il-test pilota. Dana suppost jurina li l-proċess u l-proċeduri kollha jaħdmu kif suppost. U naħseb li dan u l-mod xira kif għanna navvanzaw biex niproċedu. U l-aħħar mistoqsija tagħna għal Sur Mojka Klejva le Iva. Jina, issa sirt naf li għandi nsaqsi mistoqsija. Bisloven. Jiena nemmen il-Ministru ma jistax iwieġeb għal 20 għall-aħħar 20 sena u l izbali kollha li saru iżda nista' nsaqsi dwar il-punti importanti ħafna topikali li għadna ma diskutejnijomx sissa. Nishti insemmi l-spekulazzjoni fil-gwad tal-atmosfera fl-Slovenja wara l-kullas ta', ċipru. Kenna eh, nireagġixxu iżjed malajr mill-li xtaqna f'dan il-komitat Jina minix favur il-privatizzazzjoni, il naħseb li l-lista ta' 15 il-kumpanija illi se jkunu soġġetti għal privatizzazzjoni eh, ġiet infassla malajr wis bil-ħeffa u mux bizzejiet ħsieb warajja. Issa ħan marbu dan il-punt, għandi mistoqsija oħra fil-gwad ta' riformi fil-suq ta' xol, indi semmej dan il-punt u anki kollega tijaj. Fil-gwad tal-qat eh, fost iż jiena demokrat soċjali u jiena naħseb li ma minnix, ma minna xej biex naħdmu fuq il-qad fossi iż-żaza. Naħseb li l-Slovenja se kolla taħdem fuq dan fir-riforma li jmiss jew meta l-leġislazzjoni tiġi riformata. Grazzi. Mistoqsija waħda biss. X'kienet il-mistoqsija? Il-qad fost iż-żgħażagħ. fil-gwad tas-suq tax-xogħol u l-qat fost iż-żgħażagħ. L-aħjar ħaġa li nistgħu nagħmluha hija li nerġgħu lura tkabbir kemm jista' jkun malajr. Għax tkabbir jot mhux biss għażaża ħiża l kulħadd. U għalhekk qed niffokaw fuq dawn iż-żewġ prioritajiet li jiena eh, proponejt ġifiri tindif tal-karti tal-bilanċ u anki il-konsolidazzjoni fiskali u tal-kumpanija. Tal-kumpaniji Mela, għaw xi affarijiet oħra li tixtieq tajt jekk jogħġbok tixtieq iżid xi ħaġa hawnhekk. Nixtieq ingrazzja għal mistoqsijiet kollha li ressaqtu grazzi tal-li ġejt tajt il-President diffiċli dejjem li tiġi fl-aħħar komitat wara nofsinhar. t m'intix tal-aħħar fil-fatt għax għad fadlinna il xi kelliema oħra fil-rigward ta' dialogu e-, ekonomiku U issa għanna waqfin għal waqfa xie zoċ minuti issa, senjuri. u mbagħad neġa' grazzi. Okay. Okay. Thank you. Okay. See you next time then. Okay, if uh, you take your seats. Tajjeb jekk jaġobkom u do postkom biex inkompli l-laqa. Okay, uh, Right, I'm very pleased to uh, well. Jekk iġobkom nixtieq nilqa lill-Ministru tal-Finanzi tal-Litwanja għal skambju ta' femijiet tas-soltu għal bidu tal-presidenza tagħhom ukoll għal mistoqsijiet marbuta mal-prioritajiet tagħhom fil-qasam ekonomiku. Ovvjament bħalma nafu l-koll il-presidenza taf ħafna iktar minna dwar mid-dokument sa tmim tal-presidenza qabel ma jkunu meta qabel ma meta jibdaw il-presidenza u jien nħares il-qoddim biex nisma' minn għandek il-femit tiegħek u l-punti di vista tiegħek fuq l-ekonomija. Imbagħad wara diskors ta' ftuħ tiegħek ngħaddu għall allokazzjoni ta' ħin ta' ħames minuti għal mistoqsijiet u tweġibiet. Nimxu hekk. L-ewwel nadilek il-mikrofonu jekk jogħġbok. Grazzi, Sinjura President. Bħala tradizzjoni tajba ħafna Ewropea nixtieq nibda nitkellem bil-sin nattiv tiegħi. Il-sin twelidi li huwa wieħed mill-lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea il-Litwan. Nitlobkom tilbsu l-headphones jekk jogħġobkom. Ponios il Kollego. Signora President, signori, membri onorevoli, Jina vera grat għal din l-opportunità biex nkun nista' nippreżentalkom il-prioritajiet tal-Presidenza Litwana. Fir-rigward l-affarijiet ekonomiċi u monetari. il-kumitat ta'kom huwa wieħed mill-kumitati kol-leġislaturi u imsieħeb tal-Kunsill Ekofin li ħankun il-President tiegħu nħares il-qoddim għal-sħubija eh, kostruttiva u produttiva mill-bidunet tal-presidenza tagħna. Qabel ma naddi għal xinuma l-prioritajiet tal-presidenza, nixtieq nirrotħajr l presidenza Irlandiża l-ewwel fitrio tal-presidenzi. L-presidenza Irlandiża għamlet xogħol eċċellenti Naf li il-Parlament Ewropew kien ittama li li kunem iktar riżultati mill presidenza irlandiża kif huwa rifless fir-riżoluzzjoni tagħkom. Iżda m'għandniex nissottovalutaw dak li nkiseb minnaħat tal-Presidenza Irlandiża, il-kwistjonijiet huma komplikati ferm u jiena naħseb li l-presidenza tagħna għandha tkun kuntenta li għandna bażi soda fuq xiex inkomplu nibnu. Jiena kuntent li nistgħu inkomplu trialogi tagħna f'Lulju. E kif ħankun il-President tal-Kunsill Ecofin ħanamel l-almu tiegħi biex niżgura li aħna naslu għal qbil b'mod effiċjenti. Nittama li t-tim tiegħi jissarraf biex ikun wieħed ambizzjuż fl-aħħar mill-aħħar u li għalina l-koll dan huwa verament importanti. Naf l-importanti għalikom, importanti fil-blit kapitali kollha Ewropej, importanti ovvjament għaċ-ċittadini tagħna. Kooperazzjoni effettiva mal-Parlament Ewropew hija priorità personali tiegħi. U jiena għandi f'moħħi li nkun ġudikat skont kemm nkunu effettivi l-kooperazzjoni tagħna magħkom mal-Parlament Ewropew. Aħna qed nieħdu f'idejna l-Presidenza fi żmien ta' sfidi ekonomiċi kbar. Il-konsolidazzjoni fiskali hija parti essenzjali tas sostenibilità finanzjarja. Lan u lini tagħna, lan globali tagħna, għandu jkun li jkun hemm tkabbir ekonomiku. tkabbir ekonomiku huwa mistenni li jibda fit-tieni nofs ta' din is-sena ġala darba li jittieħdu d-deċiżjonijiet u jibdaw ifeġġu l-ewwel riżultati. Xorta waħda irridu noqogħdu b'sebajnejn u aħna lesti li noqogħdu għassa biex niżguraw li dawn l-anijiet nilħquhom li l-imprizi żgħar ta' daqs medju jkollhom aċċess għal fondi li jitkattru l impiegi u li iż-żgħażagħ ikunu jistaw jiġu impjegati u ċittadini tagħna igawdu minn kwalità aħjar tal-ħajja. Bl-Ingliż issa. Il-presidenza tagħna hija bażata fuq temi ta' Ewropa kredibbli dejjem tikber u miftuħa. Ovvjament l-Ekofin jindirizza ħafna minn dawn il-prioritajiet li Ewropa ta' tkabbir naħseb li jara priorità lina. Imma anke l-kredibilità għandna nizgurawa biex bekk nadottaw atti legali xirqa. U dan huwa strument reali li aħna għandna fidejna. Illum kien hemm żewġ avvenimenti impressjonanti. Matul Ekofin kien l-onur li nilqa il-Kroazja bħala membru ġdid tal-familja tagħna, 28 stat membru tal-Unjoni Ewropea. U sija ilu jiena ħadsem fil-ċelebrazzjonijiet tal-Euro fl-Ekofin fil-fatt illum aħna dottajna atti legali tlet regolamenti dwar il-Latvija li tissieħeb fiż-żona Euro. Ole, nista nissiħa fl applaus tijak għalix personalment din kienet vera importanti għalija. Huwa unur, huwa privileġġ, iżda huwa pjaċir kbir u verament sfida għall-Litwanja. Aħna ħarisna lejn l-orizzont tal-2015 biex nħarsu lejn l-Europa, l-Europa iktar favur, l-integrazzjoni Ewropea u li l-pajjiżi jiddaħlu fiż-żona euro fadlinna x'naqtfu imma issa għandna l-Latvija bħala eżempju. U dan mhux biss importanti simbolikament imma anke fi żmien f'termini prattiċi importanti ħafna. L-Unjoni Ewropea qiegħda tespandi, iż-żona euro qiegħda tespandi. Dan xi fisser? Ifisser li iż żona euro u l-proġett Ewropew huma kredibbli li il-pajizi jemnu fl-Unjoni Ewropea, fl-ideali Ewropej. Il-pajizi jemnu fl-Euro bħala munita komuni li jiena ngħid li huwa proġett fondamentali kbir, ta' importanza kbira. Iżda ma nix ninsow dwar dawn l-idejat meta aħna nitkellmu dwar id-dettalji tekniċi li huma importanti ferm, iżda xorta waħda l-idejat ewlenin għandhom dejjem ikun qudiem għajnejna biex narawhom inqisuhom. Irridu niżguraw stabilità finanzjarji u finanzi pubbliċi sodi madwar l-Ewropa. U aħna għad fadlinna ħafna xogħol x'namlu. Ippermettu li nieqaf hawn u nikkonċentra u nifoka fuq lista ta' dokumenti li nħossu li huma importanti fl-opinjoni tagħna f'kooperazzjoni magħkom għaliex intom koleġislaturi f'ħafna każijiet mhux f'kollha imma f'ħafna minnhom u għalhekk jiena naħseb u nistenna li wara li tkellimt ma' numru minnkom membri tal-Kumitat Ekon qabel il-bidu tal-Presidenza tagħna li dawn id-dokumenti jkunu importanti għalikom ukoll. Jiena naħseb li ovvjament irridu nagħmlu progress deċisiv fuq parti kbira tal-proposti leġislattivi, speċjalment fis-servizzi finanzjarji u speċjalment brabta mal-Unjoni Bankarja. Jiena naħseb li l-Unjoni Bankarja u dokumenti marbuta magħha l-ewwel qabel kollox ovvjament ir-riżoluzzjoni u r-rkupru bankarju direttiva BRRD li ġejja ġa fi trialogu għada wara li ksibna kompromess diffiċli ħafna fl-ekofin imma naħseb li kien kompromess ġust issa għanna dan il-dokument li rridu immexxu l-qoddim. Id-DGS, l-skema ta' garanzija depoziti, hija dokument importanti ieħor li aħna għanna f'moħħna li mmexxu dawn id-dokumenti fl-imkien, f'daqqa u tabelħa u koll l-SRM, il-Mekkanizmu Uniku ta' Rizoluzzjoni. Nista' ninformakom li illum il-Kummissjoni Sguratinna li ħajkun hemm proposta fuq il-mekkaniżmu uniku ta' riżoluzzjoni l sarem ser tiġi għada. Issa naraw. Imma naħseb li hawnhekk dan huwa l-mod li għandha ġipruħa il-Kommissjoni u twassal din il-proposta. u Nasab li jek nġibdu ħabel wieħed flimkien nistaw niksbu riżultat sostanzjali, anke matul dan il-ċiklu politiku jiġifieri sal-elezzjonijiet Ewropej li jmiss. Il-governanza ekonomika naħseb li miżuri Gbar ta' zvolta ġew adottati fil-forma tal-leġislazzjoni ta' sitt miżuri leġislattivi u żewġ miżuri leġislattivi magħrufa bħala six pack u 2 pack Il-Ministri naħseb huma grati għal proposti li saru għal kompromessi li nkisbu matul diskussjonijiet mal-Parlament Ewropew. Issa, mill-klim irridu għaddu għal-fatti u nimplementawhom. Naqbel, naqbanna l-lum fuq numru ta' atti legali li ser jizguraw li kunem kooperazzjoni tal-istati membri matul semestru tal-ħarifa għall evalwazzjoni ex ante għal budgets tal-istati membri u tabelħa bilħaq għanna wkoll is-CSR rakkomandazzjonijiet speċifiċi pajjiż pajjiż u sensiela ta' miżuri marbuta ma' semestru Ewropo. Ser nagħtu attenzjoni dovuta wkoll mhux biss biex ikun hemm ehm, dawn il-proċeduri li jaħdmu ħarir u tajjeb imma ħan naħdmu bir-reqqa f'dan il-qasam. Dan xi fisser? Ifisser li ħanħarsu lejn affarijiet sew, nifluhom u nerġgħu nmorru lura l-ekofin għall-evalwazzjoni tal-proċeduri korrenti. Sabiex bekk nevalwaw jekk humiex għaqlin jew le, jekk humiex effiċenti jew le, jekk waslux għal riżultati jew le, jekk u mhix burokrazija sempliċi biss jew inkella verament waslu għal sens ekonomiku ġust għall-Istati membri. Naħseb li dan jista' jkun eżerċizzju importanti u utli għall-ekofin u naħseb li jkun deċisiv biex naqsmu din l-esperjenza u nekxfu x'inhuma sejbit tagħna lill-membri tal-Kumitat Ekon. Kif inhu għaxira matul il-laqat li konna. L-istrument tal-bilanċ tal-pagamenti għandi nsemmiħ għal stati membri li mhux parti mid-żona euro konformità mal leġiżlazzjoni eh, implementata dal-aħħar ta' Tupek, naħseb li din hija waħda mill-prioritajiet tagħna x'għandha tiġi aġġornata. Mekkaniżmu importanti mhux biss żona euro imma anke għal dawk li huma barra mezz żona euro. Naħseb li rridu naħdmu għat 28 stat membru kollha tal-Unjoni Ewropea. Priorità assoluta lija. L-ekonomija Ewropea għanda beneficju li għanda swieq finanzjari li jifilħu li huma trasparenti, li huma sodi, li jaħdmu l-interess ta' min ħalla sittaxxa taxxa li aħna l-koll wara kollox nħallsu t-taxxa. U irridu nsaħħu koll il-protezzjoni l-investituri importanti ħafna l-ekonomija. Għalhekk nisħu fuq eh, direttiva eh, MIFID MIFIR tas-swieq fi strumenti finanzjari eh, anki il-regolament ta' CSD, depozituri, depozitari ta' titoli ċentrali, u fi trialogi ħan komplu mmexxu l-qoddim dawn id-dokumenti. Dawn huma dokumenti li huma ta' priorità għolja fl-aġenda tagħna. Nista' ngħidilkom li diġa possibbli li mmexxu l qudiem id-dokument Omnibus 2 li huwa tal-importanza kbira għas-suq ta' sigurazzjoni fl-Unjoni Ewropea. Issa għandna bżonn l-evalwazzjoni teknika mill-EOPA, l-Awtorità Ewropea tal-pensjoniet okkupazzjonali u tal-assigurazzjoni u naħseb li fl-aħħar mill-aħħar għandna naslu għal kompromess saħari. Iċ-ċittadini Ewropej jridu jistarru l-aqwa benefiċċji missu waħdin waħdini u ħanamlu l-almu tagħna biex immexxu kemm jista' jkun id-diskussjonijiet fil-Kunsill kemm jista' jkun possibbli għal BAD, Direttiva tal-Kontijiet Bankarji. Din hija direttiva l-konsumaturi u naħseb li hija fl-interess tagħna lkoll li mexxu l-qoddim l-inizjattivi li jitqisu minn ċittadini minnu fih. Issa ngħid kentejn dwar il-qasam tat-taxxazzjoni fejn aħna għandna l-problema li niksbu unanimità fil-Kunsill. Iżda jiena żgur u nistaqsikom li dan ikun il-każ għandna bżonn ikonna l-appoġġ politiku b'saħħtu tagħkom. Il-ġlida kontra l-evażjoni u l-frodi tat-taxxa hija waħda mill-prioritajiet tagħna għolja ħafna fil-lista tal-prioritajiet tagħna kienet prioritizzata b'ħafna għamliet internazzjonalment u hawnhekk diġà għandna riżoluzzjonijiet b'saħħithom tal-Parlament Ewropew. Nirringrazzjawkom ta' dan. Għaliex intom kontu ċari kristall fuq din il-kwistjoni u naħseb li kważi kulħadd jifhem li din hija mish eh, pass importanti l-qoddim biex nizguraw li l-flejes li qed jinsterqu minant min ma jħallas 16 niksbuhom u li kulħadd iħallas 16 b'mod ġust. Għandna l-proġett ambizzjuż ta' kambju automatiku tal-informazzjoni bankarja, dan jinkludi l-ewwel qabel kollox id-direttiva ta' tfaddil u anke l-kooperazzjoni amministrattiva li huma direttivi li għandna qudiemna u dawn huma inizjattivi importanti ħafna u għalhekk nitlob lill-membri ta' dan il-kumitat li jappoġġawna politikament f'dawn l-oqsma. Għanna numru ta' dokumenti oħrajn ta' taxxazzjoni Naf li ħin jiskadili President imma dal-waqt nispiċċa. Issa naddi għal l-aħħar punt fuq l-aġenda tagħna li huwa l-budget tal-Unjoni Ewropea għal-2014. Kwistjoni ta' kumitat ieħor din imma hija l-kwistjoni wkoll għall-Parlament Ewropew kollu kemm hu. Nixtieq nisħaq li din mhix kwistjoni għal burokratiċi, mhix kwistjoni għal gvernijiet, mhix kwistjoni għal politiċi, din hija kwistjoni għan nies għal ċittadini Jekk aħna ma jkunniex il-budget xira l-ewwel ta' jannar, dan jista' jfisser li ħafna proġetti u ħafna pajjiżi tal-Unjoni Ewropea ma jkunux iffinanzjati kif suppost. Din hija priorità għalina ħanamlu l-almu tagħna fiha u nħarsu l-qudiem biex ikun hemm kompromessi u ftejm magħkom membri tal-Parlament Ewropew. U ta' bilħaq hija opportunità għalija li nintaqa' magħkom anke fil-qafas ta' dialogu ekonomiku. Nifhem li skambi regolari ta' femiet ma' rappresentanti tal-gvernijiet nazzjonali kif ukoll tal-Kunsill u membri tal-Parlament Ewropew huma importanti ferm u tista' tkun possibilità oħra llum li nagħmlu dan ix-xogħol. It-tielet semestru Ewropew ġie konkluż bl-adozzjoni ta' CSRs, ir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi pajjiż pajjiż mill-Kunsill propju illum u naħseb li dan huwa pass importanti li intom ovvjament għandkom ħafna mistoqsijiet u jien ukoll mistoqsijiet dwar kif dawn is-CSRs ħajġu implementati wara kollox u naqbel mal-kritika li tresqet li xi kultant mhux wis tanġibli dawn imma naħseb li dan huwa tielet semestru Ewropew u kulħadd jirrikonoxxi li huwa aħjar mit-tieni semestru Ewropew u naħseb li r-raba' semestru Ewropew li ħajibda matul il-presidenza tagħna ser ikun iktar organizzat u ħafna iktar essenzjali fir riżultati li jwassal u jwassal anke għal punt innovattivi minħabba it-tupek ukoll. U jiena nħares il-qoddim kooperazzjoni ma'kom fuq dawn il-kwistjonijiet ukoll. Għalhekk huwa unur kbir u responsabilità għal pajjiżi il-Litwanja l-ewwel mill-pajjiżi Baltiċi li għandu fideħ it-tmun tal-presidenza u jiena daqsxejn bezan. Imma ħana provaw namlu l-almu tagħna, provajna namlu dan anke fil periodu ta' tħejja u għalhekk il diġà ma' ħafna mill-kollegi, membri tal-Parlament Ewropew li qegħdin preżenti f'din il-Kamra u nistaqsikom biex ikun hemm iktar kooperazzjoni. Jiena personalment kifet bil-Litwan inħoss li hija responsabilità personali tiegħi li niżgura li aħna nikkoperaw tajjeb u nifhem u nifmu fil-Litwanja li għanna rwol importanti x'naqdu, rwol estremament importanti anki tal-Parlament Ewropew biex niġbru flimkien il-pożizzjoni differenti tal-pajjiżi differenti u bekk ikonna idea Ewropea li taqqadna. U għalek, grazzi ħafna niskuża ruħi li Eh, il-ħin skadili u mord xej li l-in, imma issa verament nħares il-qoddim biex nilqa l-mistoqsijiet ta' kom naprofa u weġibhom. Grazzi. Grazzi ħafna. Uh, we, we, we look forward to the, the Aħna ħerqana wkoll l-kooperazzjoni anka fuq it-taxxa tal- flus miġmuma, naħseb din ilu minn eh, ħames snin li kienem iskabita l-informazzjoni fuq il-mekanizmu tal-ħlasijiet eh, reversibli. Tajjeb ukoll niftakru fuq dawn kien qed mill-ewwel rapporti fil-fatt tal-kumitat bil-mandat il-ġdid. L-unika ħaġa problema jkollna jekk ma nagħmluhx bil-mod maġġel eh, u b'saħħtu biżejjed. Issa ngħaddu għal mistoqsijiet Għanna ħames eh, minuti għal kull mistoqsija nkella ħekonna problema bil-ħin. Jekk il-mistoqsija tkun terba minuti inti ħajkollok minuta biss biex Ministru. Ngħaddu għal Jean Paul mill-PPE. Grazzi, Signora President. Ministru minnaħa tal-PPN il qawka kawnek kena l-okkazjoni li niddiskutu l-presidenza ta'kom u nixtieq nawgurali kol fuq punt ieħor. Eh, però kont naħseb naħsibha ftit meta tkellimt bil-lingwa materna tiegħek, però eh, sabi ħafna li l-president tal-ekofin jitkellem bil-lingwa tiegħu anka jekk għażewġ minuti u nofs. Naħseb tista' tagħmel għal-aktar għal-aktar ħin, għalkemm inti titkellem bl-Ingliż tajjeb ħafna. Peress titkellem ħafna membri parlamentari tafu li eh, nħobbu ngħid dak li aħna nixtiequ nisimgħu. Però għandix mistoqsijiet għandek ħafna intenzjonijiet tajba dik prezidenza ambizzjuża u ċerra tajba ħafna. Litwanja miex l-ikbar pajjiż fil-Unjoni Ewropea, però ma jfissirx li ma jistax ikollok prezidenza ta' suċċess palma kellha l-Lussemburgu pereżempju. Wara diskussjoni li kellna mal-Parlament xahar ilu fuq id-dokumenti li jkollhom ċertu dewmin dewmin mill-Kunsill nixtieq insaqsi kif ħadd neħi dan l-imblok li semmejt. Forsi tista' tirrispondi għal dawn mistoqsijiet. Nifranka ftit ħin ukoll minħabba l-mistoqsijiet ta' qabel. Grazzi ħafna Jean Paul. Sfortunatament il-Franċiż tiegħi huwa ħafna qar mill-Ingliż. Ħankompli nitkellem bl-Ingliż. Din hija osservazzjoni importanti u li saret u kolb din ir-riżoluzzjoni. Iva, vera, għanna ħafna dokumenti u xuħut minnom imma ħlin fċertu postijiet għal xi raġuni jew oħra, kultant ma jkunx biżejjed konklużjonijiet u kultant ukoll eh, kun hemm kontroversi kbar kemm bejn il-Kunsill u l-Parlament jew eh, bejn gvernijiet differenti. Naħseb m'għandniex għażla oħra ħlif li nirranġaw il-ħinijiet illi għandna. U hawnhekk mhux il-Presidenta biss manka il-Kumitat Ekon. Bdi nirranġaw il-ħin għall-lokat illi għandna. għanna. aħna għadda kebdejna nagħmlu dan għanna agenda konċentrata ta' trialogi u laqat tekniċi għal lulju. Għanna u kol konċettazzjoni ta' skedi għall-laqat tal laħar ta' wissu u settembru. Kif qed fil-prezentazzjoni tiegħi dejjem rridu nżommu f'moħħna il-lanijiet ewlenin. Kultant dawn il-lanijiet ewlenin mhux dejjem huma konformi ma l-affarijiet tekniċi u direttivi. Għalek fl-opinjoni tiegħi nasa periodu nagħtu priorità u kważi kważi naġlu aktar sistema ta' xi dokumenti li huma ħafna ħafna iktar importanti minn oħrajn u anka kif tkellimna fil-preżentazzjoni tiegħi mifid jew mifir. Għana mġud niskelmu bis fuq l-Unjoni Bankarja. Għana maħniċ għet niprofaw inħassru ehm, dawk il-dokumenti li sempliċement għandhom bżonn xi ġarġamenti tekniċi. komplu naħdmu f'dawk il-dokumenti xorta. Ehm, għana ftit risorsi, però anki intom għandkom risorsi limitati, però ejja niltaqgħu flimkien jekk hemm bżonn nista' niltaqa' ma' Sherin pjaċir kbir biex nirranġaw anka l-iskedi. Tajjeb ħafna, hemm ħafna affarijiet pjanati. Issa, is-Sur Sanchez Presedo mill-SND. Iva jien ħadkellem ukoll bil-lingwa tiegħi l-Ispanjol. L-ewwel ħaġa li xtieq ngħid. Nixtieq nilqak għal fejdan dan il-grupp u nofru lek il-kooperazzjoni tagħna. Inti l-Ministru tal-Finanzi għal pajjiż Zajr, però tista' turina illi pajjiż żgħar ukoll jistgħu jagħmlu kontribuzzjonijiet importanti għall-Unjoni Ewropea kif ukoll ikollhom presidenzi ta' suċċess. Nixtiequ naraw ukoll aktar tkabbir waqt il-presidenza tiegħek Ir-rakkomandazzjonijiet li ġew adottat illum jimxu f'direzzjoni tajba. U din ilha ġejja ħafna żmien. Dawn il-pajjiżi m'għandhomx għalfejn ikollhom tibdil li daqshekk drastiċi fil-baġit tagħhom u nittamaw ukoll li ikollna eh, ċaqli għall-invest, għall-investiment. Bekk ikunu nistgħu nikkooperaw miegħek u l-għanijiet tagħkom Hemm xi kwistjoni li nixtieq nqajjem. Tagħmel dawn anke tista' tagħmel l t tiegħek. Hemm xi mili li nistgħu nilħu dawn għandhom ma mal-istrument ta' kreditu ta' self. Kena numru ta' triologi fuq din il-kwistjoni u hemm punt ta' diverġenza bejn il-Kunsill u l-Parlament. Dan qed nitkellmu fuq il-proċess ta' implementazzjoni ta' direttiva. Jiena konvint illi ħajkolkom kooperazzjoni mal eh, ħajkolna eh, kooperazzjoni mal-presidenza biex ikollna riżultat tajjeb ħafna nkun nistgħu nadottaw din id-direttiva waqt il-presidenza tagħkom. Din ir-riforma għada qed għada fistanija, pero jekk namlu l-isforzi tagħna nistgħu U Ukoll eh, aspet ieħor li nistgħu nagħtuh l-attenzjoni u naħseb namlu l-progress fiha. Waqt il-mandat għana qed nitkellmu fuq il-kompetenzi fil-qasam ta' l-azzjoni u l-kompetizzjoni. Zgur illi ħat irrisolvi f'dan ħat prova tagħmel il-progress tiegħek għaliex tixtiequ presidenza b'ħafna riżultati tajbin. Grazzi. Grazzi tal-mistoqsijiet tiegħek Iva, jiena konxu ħafna fuq dawn l-atti legali, jiena kont informat illi qegħdin viċċin tal-istadju finali ħankomplu dwarhom kemm jista' jkun lajr u nirrisolvu l-aħħar punti li fadal. Umbat skala akbar naħseb din ukoll twassal l-inizjattivi oħra fejn hemm ħafna dettalji tekniċi. Nipproponi illi eh, b'kooperazzjoni mill-viċin jekk hemm bżonn jiena u Sharon u anka l-Onorevoli Migler dawnek ġewwa Brussels hija disponibbli kuljum biex nagħmlu kuntatt magħkom Eh, eja nħarsu lejn dawn id-direttivi tekniċi fejn aħna kol-leġislaturi, eja nlestuhom. Forsi mhux bl-aktar mod perfett, ma kultant huwa ħafna iktar importanti li li n-għodu attenti għaliex kultant nkun rridu ġoġa perfetta, pero fi sentejn u ma jkollniex ċans nagħmlu dan kollu. Irridu nagħmlu dawn triologi eh, b'mod intensiv u nsibu kompromess kemm jista' jkun malajr fuq kwistjonijiet tekniċi li jistgħu jiġu risolvuti eh, malajr ħafna. Grazzi ta' ħafna tal-inizjattiva tagħkom, Iva għandek raġun, kwistjonijiet illi aħna ma nirdux ninsewhom u xieħut mi kwistjonijiet huma importanti ħafna l-konsumaturi u anke l-SMEs Dawn kollha għandhom bżonn l-attenzjoni tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna tgħid il-President. Rigward is-self jekk hemm xi mistoqsijiet fuq kif din direttiva għandha tiġi implementata, forsi hemm xi mistoqsijiet li ma rrispondejniex. Tista' taqbel ma' xi artiklu fejn l-istati membri ħatibqa' tagħti l-informazzjoni. Ma tibxi xi talba kbira ħafna. Issa ngħaddu għal-qalda u l xmitt Grazzi ħafna, Sinjura President. U eh, ħad peċir nisimak eh, Ministru anka Litwanja kienu għet mill-ewel pajizi li zort wara li eh, waqat l-Unjoni Sovjetika. Inta għet mill-pajis ġirrin tana tajab ħafna li għet. Kuntet ħafna għet naraw kawnek. U nittamaw li l-istoria fil-fat timbidel. L-Unjoni Bankarja. Kenna Sur Draghi hawnhekk, President Draghi, jina daqsxejn imbezza jekk il-pajjiżi jekk 28 pajjiż jingħaqdu mal-Unjoni Bankarja ħajkun hemm problemi għal dawn il-banek minnaħa esterna u nkal dawn il-pajjiżi. Tamantkom ħafna banek bar zvedizi f'pajjiżkom L-Iżvezja hija barra miż-żona euro u intom ukoll mintom x'parti miż-żona euro. Jekk wieħed minn dawn il-pajjiżi ma jinaqdux mal-Unjoni Bankarja, dan ħajwassal għal problemi. Iva jistabilixxi eh, jgħin il-pajjiżi ta' żona euro, però ma nafx jekk jħoloq iktar diffikultajiet. Din hija l-ewwel mistoqsija tiegħi. Dak wart rekomandazzjoni li hija speċifika għal pajjiż. Kif tista' tikkalkula dan kollu? rekomendazzjonijiet għal pajjiżi stess nittama li gvern qed tiswana però mhix għassek ċert. Rajt rekomendazzjonijiet pereżempju għal Ġermanja fejn nitkellmu fuq il-pagi dinja eh, mistoqsija sensittiva ħafna fil-Ġermanja. Kif tħares li għaddin, speċjalment fiż-żona euro, bl-implementazzjoni u rakomandazzjoni L-aħar komment tiegħi eh, l-iskema tal-garanzija ta' depositu. Jekk ħatiftaħ dawn id-dokument, forsi inħarsu lejn id-direttiva eh, jina għonek għan nġi naffetwa ta' xina rapporter u għan f'parlament anka l-ġemad diħla. Grazzi ħafna Oler, jina niftakar fil-laqqa tagħna eh, ġewwa Vilnius meta kont qed tiltaqgħu żortu eh, Vilnius inti u l-kollegi tiegħek minn l-Alde. Kienet diskussjoni interessanti ħafna u utli. L-ewwel mistoqsija tiegħek fuq l-Unjoni Bankarja din hija problema. Ovvjament, hija waħda mill-kwistjonijiet li tqajmet ukoll fid-diskussjoni fuq il-BIRD, l-irkupru ta' riżoluzzjoni bankarja. Din ħarġet ukoll mill-mekkaniżmu ta' supervizorju uniku. Dem ħajkollna kwistjoni fejn il-pajis wieħed għet minn ħajilqaw iħor ħajkun għet jiġi mistiden. Irdu noqodu attenti fit-trattament li natu. Aħna ma rridux nkunu taħsara ta' dannu lil xi pajjiż jew lil dawk li qed taħarsu t-taxxi. Ma nixtieq nikkommenta fuq is-sitwazzjoni tal-Litwanja jiena nidħol fil-qasam tal-Ekofin, ovvjament nista' nista neħil il-pozizjoni tiegħi għal ftit sekondi. Aħna ħanaqdu l-Unjoni Bankarja la darba nidħlu fiż-żona euro Umbat il mekanizmu ta' supervizjoni unika ħatkun tkun tista' tipparteċipa. Aħna ħan parteċipaw anka fuq il mekanizmu ta' riżoluzzjoni unika li huwa pilastru ieħor tal-Unjoni Bankarja. Naħseb ħansibu mod ħsibu soluzzjonijiet, mhumiex soluzzjonijiet faċli f'ħafna każijiet, pero eh, ħafna drabi dejjem nistgħu nsibu soluzzjoni. Rigward ir-rakkomandazzjonijiet għal pajjiżi speċifiċi, ħafna drabi diffiċi nikkalkulaw dawn ir-rakkomandazzjonijiet, però ma rridux ninsew illi dawn ir-rakkomandazzjonijiet huma biss rakkomandazzjonijiet għal pajjiżi sovrani mill-Unjoni Ewropea u l-prinċip ta' sussidarjetà huwa importanti ħafna wkoll. Dan huwa xogħol li jista' jsir minn kull pajjiż anka jsir mill-pajjiż innifsu bl-aħjar mod possibbli biex itejbu sitwazzjoni għax ċittadini ta' dak il-pajjiż. Dan jista' jsir mill-gvern. Ma nsawx ovvjament naħarbu ċertu sitwazzjonijiet, però rakkomandazzjonijiet speċifiċi u uh, li kuna manka li nkunu aktar konkreti fuq dawn ir-rekomandazzjonijiet hija xejra illi aħna nistgħu nimxu ma ħamemx għalfejn nistgħu riżultati mill-ewwel però naħseb li din għad-direzzjoni tajba li għandna nieħdu. Rigward l-direttivi tal-investimenti ta' kompens. Din l-iskema hija stretta u għandha x'taqsam ma' DGS u tiġi implementata fid-DGS Għalek, naħseb tajjeb li nistennew ftit fuq il-kumpens tal-investitur biex nkunu ċerti ta' x'nixtiequ naraw fid-DGS. Umbat minn hemm il-qoddim naħseb l-affarijiet jimxu l-qoddim eh, aktar faċli. Grazzi ħafna. Grazzi. Naħseb issa nistgħu ngħaddu għall grupp tal-ħodor Jean Paul Pissier. Grazzi, Signora President. Nixtieq ninaqat mal-kollegi tiegħi biex nil-għawnek lill-Ministru kif ukoll nixtiqulek presidenza forsi mhux kwieta ma effettiva. Smajtu dak li għalu il-kollegi u forsi xi divergenzi f'dak li jedna pero ċerta għanna tħassib fuq eh, dokumenti u għana tħassib fuq eh, eh, dak li ħajġri fuq ċertu dokumenti. Għet li l-intenzjoni tijak li ħan meċu dawn il-dokumenti l-qoddim, aħna kontenti ħafna dwar dan. Dawn id-dokumenti joħorġu bi struttura li waslu għal integrazzjoni Ewropea aħjar. Per eżempju, fl-Unjoni Bankarja tkellimt fuq il-riżoluzzjonijiet ta' kriżi u l-miżuri kollha jistgħu jittieħdu u bat ovvjament il-garanzija ta' direttiva ta' depożitu ta' garanzija ta' depożitu, l-FTT u hemm ukoll il-kwistjoni tal-dejn. tal tad dejn Dawn il-dokumenti kollha huma blokkati bħalissa. Għalhekk nixtieq kollha opinjoni tiegħek. X'inhi l-intenzjoni tiegħek? Besibek bek tressaqhom il qudiem ukoll? U kif ħat identifika eh, dak li qed jimblokka dawn il-dokumenti? Ovvjament hemm ħafna eh, kwistjonijiet tekniċi diffiċli Imma naħsibx li skeda per eżempju, mbagħad li skeda l-problema lanqas. Hemm ħafna kwistjonijiet politiċi. Ja kwistjoni ġejja mill-Kunsill, jew relazzjoni bejn kunsill u l-Parlament. Forsi inkella l-interessi varji tal-Istati membri. Inti konxju tal-fatt illi il-Gvern Ġermaniż se jkun l-element li ktar qed jibblokka dawn id-dokumenti. Umbat minn mistoqsija ta' Jean Paul. X'se tagħmlu? ħatitlob l-appoċ tagħna u aħna qegħdin hawnhekk biex nagħtu l-appoċ tagħna. Ma kif naħorġu minn din is-sitwazzjoni eżattament? Kif nistgħu nkunu ċerti illi natu azzjoni volontarja? u kif ħajwasal dan kollu għal progress għana l-elezzjonijiet tal-Ġermanja u hemm dik id-data speċifika. X'taħseb li huwa importanti f'moħħok? Ikollok tirrispondi ma l il-President. Jean Paul, qed tkun preċiż ħafna f'dak li qed biex nidentifikaw dawn il-fatturi kollha li kultant ifixklu il-progress fuq eh, dokumenti varji u li huma differenti ħafna minn xulxin l-FTT u eh, il-font ta' ta' dejn hemm ħafna interessi differenti. Eh, eh, interessi differenti tal-istati membri u interessi differenti bejn il-gvernijiet u l-MEPs hemm interessi wkoll differenti bejn il-Kummissjoni wkoll u nuqqas ta' inizjattiva. Ġili kun hemm wis inizjattiva minn naħa tal-Kummissjoni imbagħad. Eh, Daw l-affarijiet kollha rridu nqisuhom. Bħala Presidenza tal-Litwanja aħna nippruvaw nsibu kompromess. L-idea ewlenija hija li aħna inkunu ta' medjaturi. Qed nippruvaw niddiskutu mal ma' nies aħna nixtiequ niltaqgħu ma' kulħadd u anka laqgħu kollha flimkien Jiena ħan għamil dan kollu mal-ministri u koll eh, kif għamil eh, fil-bidu tal-presidenza. Il-tqajt anka ma' ħafna membri tal-parlament ma naħsibx tkun ta' problema li fil-futur biex nintaqgħu ma ma il-koll. Naħseb dawn id-diskussjonijiet għana ħawaslu ħanaslu għal dawn il-kwistjonijiet li qed kull progress. Ovvjament iż-żmien huwa skont iċ-ċiklu eh, politiku. Però kif tafu f'kull pajjiż il-kalendarju politiku wkoll jinfluwenza l-azzjonijiet. Però m'hemmx ma nistax najdu li ħames jkun problemi, però naħseb ħankunu ta' suċċess xorta. Jürgen Klaut. Agui. Jina u koll nishtiq nilqak għawnek għal-grupp tijaj. il programmu ambizjuż u nawguralkom kull suċess. U importanti li l-kwistjonijiet kollha jitlestu qabel ma ma tispiċa l-ħatra tiegħek. ħaġa waħda li inti semmejt kienet il-direttiva tal-pagamenti tal-konti tal-pagamenti inti xtaqt li id-daħal dan fuq l-agenda tijak jiena rapporter għal dan eh, fil-parlament u eh, jiena kontent ħafna li daħal dan bħala priorità tijak. U kena l-ewel round għad diskussjonijiet u għed niprovaw konna il-suċess emmek. Għanna kull possibilta li konna suċessa. Punti ħor li nixtieq insemmi huwa li jiena niġi mill-Ġermanja smajta li xmet dwar kif il-pajjiżi qed jiffaċċaw ir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal kull pajjiż. Il-Ġermanja kellha ħafna um, dikjarazzjonijiet speċifiċi li saru lila. Jiena jiddispjaċini li ma weġbux għal dan. Dana kien kontribut kbir fil-żmini ta' kriza, krizi, minħabba l-fiduċa u anki fil-gwar ta' sovranità tal-istati membri u fil-gwar ta' sussidjarieta fil-karta, fuq il-karta dan huwa korrett fil-pajjiżi li għandhom deficit dan ma daħalx ħafna fi sovranità. U bekk ikun diffiċli li l-istati membri ikollhom kondizjonijiet indaqs. Grazzi ħafna. Aħna eh, is-soltu nużaw l-Ingliż bħala eh, lingwa ta' ħidma. Mela fil-gwad tal-direttiva tal-, eh, -direttiva tal konti taħlas edha eh, on track il-Komissjoni diġa prezentat kull manda iżda għanna nilħu approċ ġenerali fil-Konsil. L-ewwel grupp ta' ħidma dwar id-direttiva tal-kontijiet tal-bank, infasla mill speċjalisti diġa hija pjanata għal settembru bekk għandna ħafna possibilitajiet biex niffinalizzaw l-approċċ. Il-mistoqsija tiegħek fir rigward rakkomandazzjonijiet li huma speċifiċi għal pajjiżi, din hija waħda fundamentali. ta' ir-rakkomandazzjonijiet eh, preċiżi għal pajjiż, għal kull pajjiż huma astratti xi sena ilu, iżda issa għandna ħafna proċeduri li ddaħlu għandna proċeduri makroekonomiku għanna indikaturi ta' kejl eh, soċjali, għanna inizjattivi ħadd ma jaf jekk danna se jaħdem sew, Għax eh, dan kont ma ħafna għandek bżonn iż-żmien biex nara jekk iżda. Iżda għalkemm maħniex qed inħaffu il- Nasab li mixin fid direzzjoni li dawn rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal kull pajjiż isiru reali u anke fil-gwart ta' termini numeriċi eh, se jkunu iżjed effiċenti mill-idejat dwar kif il-sistemi ta' pensjoni għandhom jiġu organizzati, per eżempju, ta' jew fil-gwart tal-liġi tal-xogħol kif għandha tiġi aġġustata, jiena nitama li nagħmlu progress b'dan il-mod. Jiena nwiet ukoll illi se nħarsu bir-reqqa u nistudjaw biex zgur dana ma jfessiċ zieda fil-pis amministrattiv. Naħseb li dawn il-proċeduri il amministrativi preveduti għandhom ikunu aġġustati skont iż-żmien, skont il-post biex ma, jas, ma jmorrux in parallela f'ħafna ehm, formuli differenti, forsi f'Ottubru jew Novembru fil-ħarifa nistgħu nħarsu lejn il-budgets kif kif jappoġġaw l-implementazzjoni u jkollna ħafna fuq xiex nistudjaw kif kif għandna naġixxu l qoddim u anke kif il-semestru Ewropew se jaħdem iżjed il qoddim Grazzi. Signora Marian Tyson. Ja, dank u wel, de minister, om naar hier te komen. Welkom uh, in Turkije. Grazzi. Merħba l-Parlament Ewropew. Nawguralek kull suċċess mal presidenza tiegħek huwa ta' pjaċir li qed nisma' li qed inti qed tfittex għal iżjed kooperazzjoni. Għax ikun tajjeb jekk nistgħu nevitaw il-fritz ehm, l-tensjoni bejn dawn iż-żewġ istituzzjonijiet u bekk ikonna iżjed opportunità li niksbu s-suċċess. Fit-titlu titkellem dwar ir-rieda, riżultati, titkellem dwar l-Unjoni Bankarja u progress ekonomiku soċjali u kif għanna napproċċaw dan. U eh, nittama li dana eh, se jimxi l-qoddim fis sitxur li ġejjien naf li lek taħtem sfiq fuq dan. E, għanna fuq l-agenda għanna il-mekanizmu e, singlu e, ta' parir, dana għed fuq l-agenda ta' settembru. Dana għazmin raġonevoli biex nivotaw dwar dan dana jaqbel ma' xol tal-Konsil u anki fil-kwart tal-mekanizmu singlu tal-rezoluzzjoni li jett naħnu fuq u għada mal-Komissarju Barnier u l-proposta li ġiet imresqa li stati membri se jkollhom bżonn eh, tibdila li ssir fit-trattat. U bekk tista' titħol eh, diversi pajjiżi jistgħu jkollhom problemi hawnhekk. Il-President il president tal Litwana kif tħares li fatt li għanna bżon ta' tibdil fit trattat biex indaħlu mekanizmu għonek. U issa fil-gwar ta' taxa, inti għet li se foka fuq l-evazjoni ta' taxa u l-frodi. U jina naqbel miak. Nasab li se jkonna progress emmek, jina rajt il-program ta'kom fil-gwar tal-bazi tat-taxxa konsolidata komuni, jintkom se tkomplu għonek biex xogħol ma nasibx li kelkom eh, li dan huwa ambizjus bizzej, dan għax kellkom xi diffikultajiet hawnhekk. Eh, xi stati membri qed joqogħdu lura hemm nuqqas ta' politika hawnhekk, CCTB u jista' jisajajna biex għanna progress fid direzzjoni tajba fil-qasam fiskali u anke frigwat ta' taxxa. Jina ma nasibx li Marjan fil-fat ħadet minn minuti tajt il-President. Ħames minuti. Grazzi. Marjan, dawn huma eh, eh, kwistjonijiet importanti. Il-mekanizmu il waħdanija eh, għal parir huwa importanti ħafna. Jiena personalment u l konsil jixti il-votazzjoni ta'kom kemm jista' jkun malajr għax il-Parlament Ġermaniż li kellu jivvota diġà deċida favur dan il-mekanizmu. il il mekanizmu Il-problema hija li se titħol fis-seħ sena wara l-votazzjoni u l-pubblikazzjoni fil-ġurnal uffiċjali mela. Iżjed tivvotaw tard, iżjed se titħol fis-seħ, se jitħol fis-seħ tard tal-mekanizmu. Suppost kellu jitħol fis-seħ fl-2014, dan se jkun eh, settembru jew ottubru tal-2014. Jekk tippermettuli, jekk jogħġbok, ivvotaw kemm jista' jkun malajr Jina ma nistax niproponi eh, tibdila fil-żminijiet tal-votazzjoni għal-Parlament Ewropew mhuwiex fis-setat tiegħi. Iżda naħseb dan huwa importanti ħafna. Issa fil-gwar tal-mekanizmu riżoluzzjoni singl eh, waħdanija. Il-Kummissarju Barnier qal li se jresa il-proposti tiegħu għada għal li se jkunu konsistenti mal-trattati prezenti, attwali ma nixaz laċ semestru tagħna li eh, iżda li naħsmu ma trattati li għanna se namlu dan mod li zjed ġust. Jina għadni ma il-proposta sissa se naħdmu bir-reqqa u nibdew naħdmu immedjatament. U l-mistoqsija tiegħek kellha x'taqsam ma' CCTB il-bażi tat-taxxa konsolidata Forsi d-destin ta' dan il-fajl huwa li, li kien li eh, baqa fuq mejda li ziet minn 10 snin għax kien ikkomplikat wis. U l-ideja tiegħi hija li tifreċ nifirdu xi elementi ta' CCTB biex twarrab il-xi punti li kienu li ziet kontroversjali u nżommu l-elementi illi eh, kważi kulħadd jaqbel dwarhom. Dan ix-xogħol huwa tekniku ħafna fil-qasam tat-taxxa, speċjalment fil-taxxi eh, indiretti fejn m'hemmx armonizzazzjoni fuq skala Ewropew. Għanna noqogħdu attenti nisimgħu lil kulħadd għanna bżon ta' unanimità f'dawn il-kwistjonijiet bejn il-ministri, bejn il-gvernijiet u appoġġ politiku mill-Parlament Ewropew sen, sen, sen segwu din direzzjoni u naraw xinu għafattibli. Grazzi, tajt il-President, għandek appoċ politiku mill-CCTB, mill-Parlament Ewropew, mill-rapport mil tat-taxxa minn ħames snin ilu, u żgur li huwa komplikat għaxina niftakar li kont labt li la dalfa nota fuq xaħġa u kien għalli jiva jiva naf xandek bżon u bat li xielfejn paġna għanna eh, eh, nissimpatizzaw mal komplessità iżda Marjan fil-fat faslet pakket fuq id-dettalji. Dwar eh, l-SSM aħna se nivotaw malli konna ftejim dwar il-kwistjoni ta responsabilta ma' CCTB Um, kenna eh, għanna laqa fit-twil eh, fit-tul, laqa oħra għallum. Għanna nizguraw sigurezza tal-parlamenti tal nazjonali um, biex huma jifmu x'qed jiġi fuq il-livell Ewropew issa firgwad. Eh, issa għanna radikrezza minn PPE. Grazzi, Ministru. Eh, jina se nitkellem bil-Grek u għandi ngħid kemm smajt bil reqqa l-preżentazzjoni tiegħek u t-tweġibit tiegħek lill-mistoqsijiet mill-Istati Membri. Għandi mistoqsija fil-gwad tal-finanzi ta' tkabbir fl-Ewropa u tal izvilup fl-Ewropa wkoll. Eh, se konna bżon sa sar-2020 Eh, se konna bżonn eh, xi triljun euros sal-2020 jekk tħares lejn il-ħtieġa ta' investiment meħtieġa fl-ekonomija Ewropea. Kif se niksbu investimenti daqshekk kbar? u se konna bżonn inċentivi biex ikonna dawn investimenti. Din hija priorità tal-Presidenza? Il-Presidenza set timmobilizza eh, investimenti pal dawn fis suq intern. Importanti li konna lodot u anki għafas għal-investituri. Bekk eh, umma jkunu mejuna biex eh, jinvestu fit-tul. Grazzi ħafna, rodi għal-mistoqsija tijak, għal dan li żewġ mistoqsijiet fil-fatt u fil-fatt eh, din il-mistoqsija hija waħda multilaterali. Is-sorsi ta' finanzi ovvjament huma importanti, iżda huma waħedhom ma jsolvux il-problema. Għandi bżonn ta' għodot, iżda kif inti semmejt u kellek raġun, illi għandna bżonn ta ta' klima ta' investiment ta' ambjent ta' investiment fil-ġirin tagħna fl-Latvja pereżempju wieħed metodu wieħed biex eh, tkabbar l-investimenti huwa li tissieħeb fiż-żona tal-ewro. Huwa eh, inċentiv anki biex eh, biex jintużaw il-flejjes privati, meta titkellem dwar il-flejjes pubbliċi L-Europa hija importanti ħafna fil-rigward tal-użu ta' finanzi u għanna nużaw bid-den. Għanna ħafna inizjattivi, kena għandi inizjattiva eh, reċenti tal-Europa u anki tal-Bank Ċentrali fil-rigward tal- bank ċentrali eh, fil rigward tal ekofin li semma anki l-lum. Inizjattivi li se jiddaħlu fl-agenda tal-ekofin informali li se jkonna f'Vilnius u jina nisteden lil Sharon u membri tal-komitat tijak li tipparteċipaw f'dan f'din laqa importanti. Din hija tradizzjoni importanti ħafna li membri tal-Parlament Ewropew darbtej fis-sena jipparteċipaw fl-ekofins li huma importanti ħafna għandek valur miżjud li tistgħu tagħtuh eh, f'din diskussjonijiet Sorsi ħor huwa l-Budget Ewropew li u l-qafas multjanwali finanzjarju. Fejn nafu xinija s-sitwazzjoni tagħna. Din hija problema importanti li għandha tiġi solvuta u solvuta sal-ewwel ta' Jannar. Jiena responsabbli wkoll għal eh, politika reġjonali u ta' koezjoni jiena sen il l-Ministri responsabbli għal politika ta' koezjoni um, ehm, settembru naħseb li dan għan eh, forsi naħseb li tista' tikkonsidraw li forsi terġaw tiġu Vilnius. Aħna se niddiskutu kif il-budgets eh, Ewropew il-flejjes tal-fondi strutturali tagħna jistgħu jintużaw aħjar mhux biss permess tal-otjiet iżda permess tal-engineering finanzjarju fej tista' tuża l-istess flejjes li qed eh, jonqos għal ħafna eh, drabi. Dawn il-kwistjoni huma importanti u anki l-finanzjament mhux minn banek. Inizjattivi li diġà tieħdu aħna qed nistennew għal proposti mill-Kummissjoni fil tal-finanzi għal eh, għan negozji din hija problema l-ekonomija Ewropea, l-ekonomija tagħna hija finanzjata fil-biċa kbira mill-banek, 80% kważi 80% tal-finanzjament jiġi mill-banek. U differenti mill-Amerika fejn bis 20 sa 25% ta' finanzjament jiġi mill-banek u l-bqija mill-fondi ta' ekwita u strumenti oħra ta' dan it-tip. Naħseb li dan huwa qasam miftuħ għad fadal ħafna xisir, għanna ħafna x'niddiskutu, t-neġaw lura għal laqattana tal-ekofin bħafna idejat jina eh, kontent li niddiskuti dan li dejat ma'kom u koll. Issa l-SND Peter Zima jkoġbok. Grazzi. Għal-kommenti tijak tal-pala eh, introduzzjoni dwar il-prioritajiet ta' prezidenza ta'kom. Jiena kont interessat meta smajt l-interessi li għandek fil-gwart tal-garanzija għal depositi jiena relatur fuq dan suġġett il-izmin qed jispiċċa riżorsi huma limitati u nafu wkoll li l-pożizzjoni fil-gwart tad-daqs tal-fondi hija pożizzjonijiet huma differenti ħafna. Iżda l-presidenza tiegħek qed toffri tieqa biex naslu għal konklużjoni fuq dawn l-affarijiet għandna bżonn nagħmlu hekk u nistgħu nagħmlu hekk taħt il-Presidenza tiegħek. Żewġ fondi. Wieħed tar-riżoluzzjoni u wieħed tal-garanzija d-depożiti. Il-Kunsill eh, isu jorbotom fl-imkien jiena naqbel miegħek il-files għandhom ikunu marbutin fil-każ taż-żewġ fondi daqs tal-fondi huwa xi ħaġa li ma tistax tifridhom. Bekk għandek torbot iż-żewġ eh, negozjati għax anki jekk aħna naħsbu li għandhom ikunu żewġ fondi differenti fuq kwistjonijiet oħra għandna nżommu l-affarijiet għalihom. Mistoqsija tiegħi hija segwenti. Eh, xi tfisser meta tajt parallel? inti trid taħdem fuq trialogi fl-imkien jew se jkollna trialogi għalihom kif nixtiequ apparti mill-problema tad-daqs tal-fondi ma nafux jekk se nikspu riżultat. Da naħseb li għanna kull possibilità li dawn iż-żewġ files inlestu għom taħt il-presidenza tiegħek jekk nibdew naħdmu f'Settembru. Grazzi Peter Jiena se se nwieġeb bl-Ingliż. Għandek raġun mija fil-mija li il-żewġ files huma marbutin. Hemm rabtiet mhux biss permezz tad-daqs tal-font. Għandna xi eh, dettalji tekniċi oħra Jitispieċi li ma xtaqx nidħol fid dettall Għax ikun aħjar jekk il-formazzjonijiet kollha jagħmlu xogħolhom jista' jkollna dawn it-trialogi, trialogu fejn nistgħu naħdmu dwar l-alternattivi, l-għażliet biex eh, nażlu l-aħjar waħda politikament kif jiena semmejt fil-diskors tal-ftuħ tiegħi. Nibdew it-trialogi ta' bihadi għada l-10 tal lulju u l-iskema dwar il garanzija ta' deposti dan huwa marbut mal-fajl bażiku tal-BAD b'mod naturali sar bażiku għax loġikament għandu jiġi diskuss il b'din l-ordni. Il-trialogi huma pjanati fil-fatt għal-bidu ta' tal-ħarifa, minni se ngħidilkom illum illi se jkun settembru, iżda jina nittama li kemm jista' jkun malli nsibu ehm, iż-żmien u jkollna l-idejat eh, tal-bidu xaqna namlu dwar il-BRD, nibdew il-trialogi in parallela u se jkun koordinament minnaħat tal-Konsil jiena nitlob lilek forsi bħala relatur u xarem biex tikkoordinaw dawn iż-żewġ files u taħdmu fuq dawn iż-żewġ files minnaħat tal-Kumitat. Jekk hawn xi ħadd ieħor li jixtieq isqasi mistoqsija mbarra barra, bekk nirringrazzjak, spiċċajna kmini nistennew kal darboħra biex tajdilna kif spiċċajna dan il-files kolla li diskutajni għom. Grazie ħafna. Grazie li Sharon. I think. And I can just remind us that the Nfakkarkom li l-laqa li jmiss hija l-ħamis 5 ta' settembru fid 10 ta' filgħodu. And have a good holiday